Dear colleagues, Eżis kollegi, nishti nati merħba l-Kummissarju nominat għal-klima, għall-azzjoni tal-klima u l-enerġija, Sur Miguel Arias Kanjete għal dan ismiħ pubbliku organizzat konġuntament mal-Kumitat eh, ITRE u l-Kumitat ENVI fl-imkien. Kumitat tal-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija. If you wait, I'm going to explain. One moment. Miguel Arias Caniete è attualmente Is-Sur Miguel Arias Caniete bħalissa huwa membru parlamentari Ewropew kien deputato ukoll mill-1986 sal-1999 u kien ukoll President tal-Kumitat tas-Sajt mill-95 sa' 97, President ukoll tal-Kumitat tal-Żvilupp Reġjonali mill-97 sa' 99. Fi Spanja kien bosta drabi senatur, reprezentant, eh, Ministru tal-Bidja mill-2000 sal-2004, Ministru tal-Bidja li kellu l-Ambjent mill-2011 sal-2014. Din l-aħħar kariga rappresenta Spanja fil delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-summits ta' tibdil fil-klima ta' ġnus maquda Varsavja u Doha. Fil-partafol tiegħu fih firxa ta' kwistjonijiet importanti u ċentrali għax xogħlijiet tal-żewġ kumitati. F'dak li jaqsam il-Kumitat tal-Ambjent li jiena President tiegħu inna impenjati għal politika tal-klima ambizjuża e effettiva għall iżvilupp ta' ekonomija bużu baxx tal-karbonju fil-kuntest ta' tkabbir ekoloġiku sostenibbli. Fost il-prioritajiet u l-enin fil-azzjoni għal-klima nisħaq tlet prioritajiet mod partikolari l-importanza ta' tmexxija effettiva tal-Unjoni Ewropea għan negozjati tal-klima internazzjonali bħarsa lejn il-Summit tal-Klima ta' Pariġi 2015, l-importanza l-impoġġu fis-seħ għafas tal-enerġija u klima effettiv sal-2030 u l-ħtieġa riforma tas-swieq tal karboni tal-Unjoni Ewropea partikolarment l-ITS iskambju tal-emissjonijiet. Infakkar l-kollegi li skont l-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kommissjoni, il-Parlament jivvaluta l kommissari nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, tal-impenn Ewropew tagħhom u l-indipendenza personali tagħhom. Jivvaluta wkoll l-arfin tal-portafoll tagħhom tal-futur u l-kapaċitajiet tagħhom ta' komunikazzjoni Qabel ismih il-Kummissarju nominat bat it-tweġibit tiegħu bil-miktub għal kwestjonarju ta' tħejjija, it-tweġibit bil-miktub bl-Ingliż tqasmu lil membri nhar il-ġimgħa 26 ta' Settembru u l-verżjonijiet lingwistiċi kollha tqasmu lil membri dal-għodu. Qabel ma nagħmel taqsira ta' kif ħannexxu dan ismih, u nistrutturaw, nixtieq il mikrofonu l Sur Buzek, President tal-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija għal kliem taftuħ tiegħu l-introduzzjoni jekk jogħġbok. Grazzi, kollega, Sur Lavija, aħna ko-presidenti għal din il-laqa u nixtieq għaw koll għal kummissarju nominat tagħna Sur Miguel Arias Kanjete, inti membru tal-Parlament Ewropew għalhekk qed telaf darek U nerti merħba wkoll il-membri tal-kumitati ITRE u ENVI nafu l għandna kooperazzjoni tajba fl-imkien għandna u rridu nikkooperaw matul l-ewwel mandat tiegħi kont ukoll membru taż-żewġ kumitati għal ħames snin. Kien interessanti ħafna lija anke mill-punt di vista tiegħi. Nixtieq nagħti merħba lil kulħadd, il kull min qiegħed hawn fis-sala u anke rappreżentanti tas-soċjetà Ewropea, l-NGOs, il-kumpaniji, l-istati membri u anke l-dawk li qed iseguna live mod pubbliku fil-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Għanna xandira bi streaming live fuq l-internet. Ik permetu li najt kelmtejn taftuħ. Il-Kumitat ta' Etre tagħna huwa kompetenti għal politika tal-enerġija għal daqstant parti sinifikanti ħafna tal-portafoll ta' dan il-Kummissarju jekk jiġi approvat. Tlet suġġetti interessanti bħal per eżempju l-enerġija, l-efficienza tal-enerġija, l-frankar tal-enerġija u il-forum ġodda u rinnovabli tal-enerġija. Dawn huma interkonnessi ħafna ma' kwistjonijiet tal-klima li huma responsabiltajiet ukoll tal-Kumitat ITRE Hemm kwistjonijiet importanti oħrajn, bħal pereżempju s-suq intern tal-enerġija, sigurtà tal-enerġija, l-promozzjoni tan-netwerks tal-enerġija, l-iżvilupp tal-netwerks transewropej, riċerka, partikolari fil partikolarment fil-qasam tal-enerġija, jew l-Unjoni tal-Enerġija li hija responsabilità tal-Kumitat ITRE u għalhekk ħerqana illi nisimgħu mis-sur kummissarju nominat kif biħsibu jagħmel dan ix-xogħol kollu. U nixtieq nżid fl-aħħar ukoll li l-politika Ewropea tal-enerġija bbażata fuq l-ekkek msejja triangolu tal-enerġija, sigurtà, prezzijiet li fl-aħħar kulħadd u sostenibilità ambjentali inkluż l-azzjoni tal-klima. Għandna bżonn bilanċ bejn dawn l-anijiet. Dan il-bilanċ ser ikun kompetu ewlieni għal kummissarju għall-azzjoni tal-klima u l-enerġija. U hija opportunità ġdida biex ikun hemm armonija ġdida bejn l-anijiet tagħna u l-għodot tagħna u permettili nżid fl-aħħar net li huwa essenzjali biex bekk nżidu l-kompetittività tagħna b'mod sostenibbli imma anke biex nkunu nistgħu nifilħu għall kriżi tal-enerġija u biex ntemmu din l-era ta' l-enerġija li tintuża bħala arma politika, bħala teddida. Għanna ħafna għanijiet u d-diemna f'dawn il-ħames snin u ħannu koperaw bil-żewġ komitati biex bekk eh, nimxu l-qoddim. Tajjeb li bdejna fuq siq tajba billi qed nagħmlu ko-presidenza ta' dan ismieħ. Naddi mikrofonu lilek, jikrożbu. We have a request of point of order. Għanna talba ta' point of order. Iva, skużawni tal-inkonvenjenza Imma qabel ma naddu għasmiħ, għandi point of order fisem il-grupp SND. Dawn l-axħar 72 sija il-Kummissarju nominat Kalniete darbtejn biddel id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji li bat l-Parlament Ewropew. Dan ġenera konfużjoni dwar jekk il-Kumitat juri evalwa il-konformità tiegħu mal-obbligi u għalhekk formalment qed nitlob l-komitnej, iż-żewġ presidenti ta' żewġ komitati, intervjen il-president. Dan mhux point of order, jiddispjaċini. Important, Mr. Mr. Chair, it's very... Kompli Signora Van Bremt. Iwa, importanti ħafna, nitlob li l-komitnejn biex t-kontatjaw il-president tal-komitat Juri u tiżguraw il-situazzjoni fil-rigward l-obligi tal-kandidat jiġi kollox iddikjarat nistgħu nibqgħu għaddejn bismiħ u nagħmlu dak l-ollu li għandna nagħmlu, iżda qabel ma nevalutaw il-Kummissarju għandna bżonn parir min-naħa tal-Kumitat Juri fuq il-fatt li dikjerazzjoni nbidlet f'dawn l-aħħar 72 sija għal dartejn. Nbidlet dartejn, din hija talba fisem il-grupp SD. It is clear that we are going to check before the evaluation. And now Iva niverifikaw dak li attinti, issa nispjega daqsxejn l-istruttura ta' smieħ. Il-kummissarju nominat, nitkellem bit-Taljan, skużawni, il-kummissarju nominat huwa mistieden jagħmel dikjarazzjoni ta' ftuħ ta' introduzzjoni fi smieħ li ġew organizzati qabel mill-Kumitat ITRE il-diskors ta' ftuħ fi żewġ smieħ organizzati mill-Kumitat ITRE kienu ta' 15-il minuta Fi smiħ, l-oħra organizzati mill-Kumitat MV kienu ta' 10 minuti. Għanatu 10 minuti imma jekk il-Kummissarju nominat jiskorri ftit il-ħin ikonna flessibilta minħabba li għanna differenzi fl-istrutturi tal-Kumitati. Għanġiburuħna bl-istess mod, bl-istess fl-istess tip ta' smiħ li ħajkonna mod konġunt. Il-Kummissarju jkollu 5 minuti fit-tmiem il-laqa biex jagħmel diskors ta' eluq Wara introduzzjoni jkun hemm biżejjed ħin għal 45 mistoqsija min-naħa tal-Membri Parlamentari Ewropej u dibattitu jseħħ skont il-prinċipju ta' ping pong fejn ukun hemm lottijiet ta' 3 minuti kull wieħed. Żewġ minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għat weġiba mingħajr mistoqsijiet ta' segwitu. Il-mistoqsijiet mhux ser jiġu raggruppati foqsma ta' politika differenti. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ħaj jiġi mistoqsim ir rappreżentanti tal-gruppi politiċi, l-ordni tal-kelma għal-qija tal-mistoqsijiet jiġi bbażat fuq dak li dik is-sistema li nużaw fil-plenarja. Infakkar il-kollegi u l-kummissarju nominat jirrispettaw il-ħin, ħajkun hemm 5 sekondi ta' tolleranza għal membri u 10 sekondi ta' tolleranza l kummissarju nominat. Li meta jgħaddu il-mikrofonu naqtaħħulkom. 10 sekondi qabel ma jiskad il-ħin ħajkun hemm l-asterisk jidru fuq l-screens tagħkom biex bekk ikolkom eżattament idea ta' kemm fadlilkom ħin. L-interpretazzjoni hija disponibbli bi 23 lingwa u għalhekk nitlob lil kelliema jekk iridu jitkellmu bil-lingwa tagħhom u nfakkar li minħabba l-interpretazzjoni simultanja aħjar jekk ma titkellmux daqshekk malajr. Infakkarkom li hemm xandira diretta streaming fuq il-sit tal-Parlament Ewropew li wara l-laqa dak li jkun jista' jiddownloadja il-filmat tal-laqa jekk ikun irid. Issa ngħaddi l-mikrofonu minnu fih li kummissarju nominat Arias Kanjete għad-diskors taftuħ jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, President membri onorevoli, huwa unur kbira lija li nkun magħkom hawnhekk illum qudiemkom bħala kandidat għal waħda mill-pożizzjonijiet tal-tim ta' kummissari għall ewwel president elett tal-Parlament Ewropew. Wara 13 il sena qiegħed hawnhekk membru tal-Parlament Ewropew li huma punti importanti tal-karriera politika tiegħi. Matul da żmien jiena dejjem defendejt il-ġustizzja, l-dinjità u l-ugwaljanza li huma il-pilastri li l-Unjoni Ewropea permezz tagħha saret ir-raġun l-iktar taġit u liberu fil-pjaneta. Dan din hija kisba importanti tal-azzjoni politika u aħna hekk nixtiequ għal-futur. Eżis kollegi fil-kampanja elettorali għamilt kumment żbaljat minn naħa tiegħi li kienet jissogra sogra li xekkel l-impen tiegħi fil-konfront ta' l-ugwaljanza. Kien żball minnħa tiegħi jien tlabt skuża dak iż-żmien u nerġentenni li jiddispjaċini. Niskuża ruħi għax nemmen li l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa l-pilastru fondamentali li fuq l-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar ġusta, inklusiva u iktar prospera. Eżis kollegi. Jiena ma mit lebda modifikazzjoni għal dikjerazzjoni ta' interessi finanzjari bħala kommissarju fl-attivitajiet kollha tiegħi professjonali u politiċi u għandkom kollox qudiemkom. Bħala membru parlamentari Ewropew jiena aġġornajt id-dikjerazzjoni tiegħi l-bieraħ għaliex nbidlu ċirkostanzi tiegħi li kien hemm fid-dikjerazzjoni tal-bidu L-ewwel nett irridu nqisu l-beħ tal-isħma tal-kumpanija Duker tal-żejt u Petroglis li jiena semmejtilkom qabel, hija familja tiegħi kellha l-isma tagħhom u għalhekk rid naġġornaħ. Tieni rid li jkun hemm traċċar tal-reżenja tiegħi mill-Fondazzjoni FAES għal nomina tiegħi ta' kummissarju nominat. Jiena mill-2008 għal-2011 kont anki fil-President tal-Kumitat Elettorali Nazzjonali din hija disponibbli u jiena batta lill-Parlament Ewropew eżak kif ġejt hawnhekk. Dan il-Parlament huwa bidla punta bidla tal-ħajja demokratika Ewropea u lek jiena rrid dialogu politiku intens li jkun lajn ta' kwalinkwa proposta li jenħan proponi fil-futur. Tista' serħu fuq disponibilità tiegħi u ta' servizzi tiegħi jekk intom teħtieġu dan biex bekk nintaqa' magħkom nispjegalkom l-affarijiet u nitalmu minn xulxin. Naħseb id-dialogu dejjem jista' jgħinna biex nelbu l-egoizmi nazzjonali biex bekk ikonna proġett komuni ta' solidarjetà flimkien. Jena ek netniħu u dimajnija, fuq spalleja din responsabilta li jettina tali pala portafoll li għandi azzjoni tal-klima u enerġija li huma żewġ suġġetti li ħajkunu id-destin ta' ġenerazzjonijiet tal-futur. Jiena konvint li l-Unjoni Ewropea rrid ikollha rwol mexxej fuq livell globali fuq l-azzjoni tal-klima biex bekk ikun hemm impigi u tkabbir. Bekk biss nistgħu nizguraw li l impentana kontra tibdil fil-klima jkun permanenti u jwassal għal riżultati tangibli. Imnuni li fl-esperjenza politika tiegħi pal Ministru tal-Ambjent l-azzjoni politika tiegħi kienet ċara u tonda biex nappoġġa l-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward it-tibdil fil-klima. Għaliex jiena ċert il l-Unjoni trid tissielet din il-battalja u tit tamela opportunità ħdimt spalla ma spalla ma Hedegard li nishtiq nirrodda l għaxxol għax-xogħol li għamlet u l-tqajt mal partijiet interessati ewlenin tal-limt li rridu nkunu korreġużu ambizjużi fil-politiki tagħna. Membri onorevoli, jina naħseb li l-deċiżjoni li naqdu l-azzjoni klimatika u l-enerġija hija ewlenija bħala importanza bħala għażla tal-President elett Juncker. Jina naf li din il-politika ambizjużi ambizjuża ta' tibdil fil-klima, l-politika tal-enerġija sostenibli hija l-istess parti żewġ naħat tal-istess moneta. Importanti li konna sinerġiji indispensabbli biex bek dawn il-politiki nagħmluhom effettivi. Membri onorevoli, il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea għal afas tal-2030 għal klima u enerġija u eżempju eccellenti tal-użu ta' din l-integrazzjoni. Għanna ħafna sfidu qoddimna hemm bżonn li jkun hemm progress deċiż għall ekonomija b'użu baxx tal-karbonju, innaqsu b'mod sinifikanti l-emissjonijiet ta' gassijiet tal-effett serra, noħolqu sistema tal-enerġija li tigarantixxi enerġija li jkun jiflaħ għaliha kulħadd bi prezzijiet raġonevoli niggarantixxu il-forniment tal-enerġija, naqsu d-dipendenza tagħna mill-importazzjoni tal-enerġija u noħolqu opportunitajiet ġodda għall tkabbir ekonomiku u tkattir tal impjiegi Dan kollu mhux possibbli ma niżdux ħabel wieħed f'qafas koerenti u inċiżiv. Membri onorevoli, kelli mandat ċaru tont mill-President elett tal-Kummissjoni Ewropea. Mandat li jiena nixtieq nirrispetta mill-ewwel jiem tal-ħidma tiegħi. F'dan l-qafas, l-ewwel nett il-ġlida kontra tisħin dinji u dan irridu nmixxuh fid-dawl tal-summit ta' Pariġi tal-2015. U għalek nilqa din l-opportunità biex intenni mill-ġdid li l-Kunsil ta' Ottubru jrid ikun ambizzjuż fit-tnaqqis tal biosodu tal-karbonju, l efficienza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded biex nilqaw għall-sfidi li għandna qoddimna. Din hija responsabilità kollettiva li ma nistgħux ninjoraw. L-Unjoni Ewropea tkun fuq qudiemnet tal-użu tal-enerġija rinnovabbli biex bekk niġildu tibdil fil-klima, noħolqu tkabbir u anki nwaslu għal tkattir tal-impigi. Irrid li naslu li naqdu l-terminu Ewropa mal enerġija li tiġġedded biex bekk nisfruttaw il-vantaġġi ta' din l-enerġija. It-tielet l-Ewropa permezz tal impenta ta' kulħadd titkun il-kontinent l-iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Juncker kien ċar li 30% tal-effiċenza tal-enerġija obbligatorja sal-2030 hija lan indispensabbli li rridu nilħuħ u jiena ħanissielet magħkom biex bekk niżviluppaw politiki f'dan ir-rigward billi niksbu l-aqwa kunsens possibbli. Dan kollu jrid iseħħ billi nqisu wkoll li Unjoni Enerġetika Solida hija meħtieġa biex ikun hemm politika tas sowta vera tibdil fil-klima għal futur biex bekk kun hemm ġid għal kulħadd għaddejjin minn ħafna turbulenzi, speċjalment rib il-frontieri tagħna u dan qed ikollu konsegwenzi tangibbli. Għal daqstant il-priorità l-iktar urġenti tiegħi bħala kummissarju tkun li nigarantixxu il-forniment tal-gass wara l-ħarifa. 26 ta' settembru kummissarju Oettinger reprezenta proposta għal ftehim bejn l-Ukrajina u r-Russja propju għal dan ir-rigward biex nevitaw problemi ta' forniment tal-enerġija fil-ħarifa jina nittama illi naslu għal ftejim li r-raġuni terbaħ dejjem u ma nitilfux it-nejn li aħna, għax l-ħar mill ħar kullħat għandu xitlef. Jina nemmen f'dan il-ftejim u nħankompli naħdem biex dan il-ftejim jitlaħaq. Membri onorevoli, il-vulnerabilità tal-Europa fir rigward id-dipendenza tal-enerġija hija ċara u dimajnejn kulħadd, u għalhekk hemm bżonn sigurtà tal-enerġija u bħala kummissarju għall-azzjoni klimatika u tal-enerġija jiena naħdem koordinazzjoni mal-Viċi Presidenti għall-Unjoni tal-Enerġija biex bekk l-Unjoni Ewropea ikolla politika ambizzjuża tibdil fil-klima skont dawn il-pilastri. L-ewwel nett moderazzjoni tal-konsum tal-enerġija hemm bżonn nimxu nkomplu nsaħħu l-efficienza tal-enerġija lil l-in mill-2020, anke fis settur ta' proprjetà, trasport, eċċetera. It-tieni hemm bżonn suq waħdini tal-enerġija ta' vera fejn ikun hemm moviment ħieles. Għal dan il-għan hemm bżonn ta' netwerk ta' interkonnessjonijiet integrata bejn l-Istati membri kollha u intemmu minnu fih l-iżoli enerġetiċi li għandhom xkil leġislattiv billi impoġġuhom fil-qalba ta' deċiżjonijiet tagħna. Nridu neqsu wkoll id-dipendenza tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea billi nfittxu għajun ġodda tal-enerġija u importazzjonijiet ġodda billi nlaqgħu fl-imkien il-saħħa tan-negozjar tagħna u billi insaħħu flussi fuq żewġ naħat. Il-korrutur tan-nofsinhar huwa parti importanti tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-forniment tal-enerġija. Hemm bżonn ikun hemm inċentivi għall-innovazzjoni u r-riċerka fl-enerġija u hemm bżonn li naġlu mal-erkem jista' jkun biex u hemm tnaqqis fl-ispejjeż u anki twaqif ta' teknoloġiji ġodda ta' użu baxx tal-karbonju. Rridu nsaħħu il-produzzjoni tal-enerġija tagħna u rridu ntejbu l-koordinazzjoni fuq il-politika enerġija nazzjonali biex bekk l-Ewropa titkellem għal pajjiżi terzi vuċi waħda. Barra minn hekk l-Ewropa teħtieġ li jkollha governanza enerġetika komuni biex tiggarantixxi kultura ekoloġika ta' vera kooperazzjoni tal-enerġija fuq livell reġjonali. Membri onorevoli, Jiena qed nimmira biex ikun hemm żvilupp sħiħ tal-qafas għall-2030 billi nużaw l-għodot kollha disponibbli u nagħmluhom konformi mal-għanijiet tagħna. Għantikom xi Għanaħdem Naħdem biex ikun hemm it sħiħ ta' sistema ta' skambju ta' emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra, l-ITS. Il-priorità tiegħi li jkun hemm riserva ta' stabilità ta' suq Market Stability Reserve biex ikun hemm stabilta fis-suq tal-karbonju. Rrid tinsaħħaħ kol l-ITS e biex bekk niggarantixxu illi l-anijiet il-ġodda tal-klima wara l-2020 nilħquhom. Barra minn hekk għandi l-intenzjoni b'dialogu ma'kom biex l proposta ta' liġi għad distribuzzjoni tal-anijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra li ma jitħlux fis sistema ETS ta' skambju tal-emissjonijiet. Dak li għandu x'jaqsam is-settur ta' trasport ħajkun meħtieġ li jkun hemm adattament u trasformazzjoni bil-mod il-mod ta' sistemi kollha biex naslu għal bilanċ meħtieġ u fl-aħħar tranzazzjoni għal użu baxx tal-karbonju tal-ekonomija tagħna tittimxi it fit ma l-innovazzjoni. Membri onorevoli, il-prioritajiet li semmejtilkom ħaj kontribwixxu għal ġlida kontra l-qatt, speċjalment fost iż-żgħażagħ. U f'dan ir-rigward, il-President elett Juncker ser jippreżenta pakkett ta' l impiegi tkabbir u investimenti għal 3 biljun euro. Ħanaħdem biex 300 biljun. 300 miljon euro. Jena nishtiq li kunem dialogu lix l-ġlida kontra l-azzjoni klimatika u l-enerġija ma tafx ma taqax tara frontieri jew ideoloġiji politiċi differenti għaliex kulħadd ħajkollu ibat il-konsegwenzi jkun hemm problemi tal-enerġija. U għalhekk ma nistgħux neqpa' bidejna fuq zaħna għanna ħafna x'nissugraw, għandna ħafna assi li rridu nħbu u għalhekk naħdem flimkien magħkom u nishtiq la appoġġ tagħkom biex naħdmu flimkien fuq dan il rigward Grazie. Grazie Commissario e iniziamo subito il giro delle domande a ping pong. Nibdew bil-round tal-mistoqsijiet ping pong l-Onorevoli Peter Lise. Grazie President. Thank you for your strong... Grazzi, Komissarju nominat id-dikjerazzjoni ta' interess tiegħek hija ċara, kollega Van Brent niċċara l-mistoqsija tiegħek. Għandi lista Nurik, mis-Segretarju Ġenerali, Klaus Vele u d-Direttur Ġenerali rispettiv fejn jammettu li kien hemm żball fl-amministrazzjoni tal-Parlament u għalhekk inbidlet tliet darbiet. Kien hemm problema ċkejkna waħda. Manda xejn taqsam ma' dikjerazzjoni finanzjarju finanzjarja bħala kummissarju Imma, huwa ma waħħaġ fil-servizzi tal-Parlament. Kien ġentili u din ħaġa rridu nirrikonoxuha, m'hemmx problema. Issa. You have been very committed on the question of climate change, but you Nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima. Inti kont impenjat ħafna kummissarju nominat dik li tibdil fil-klima. Il-problemi hemm min jgħid li huma esaġerati, hemm min qed jgħid li m'hemmx bidla fil-klima li ġaba bidu l-bniedem. Inti kif tirreaġixxi għal f'qarrijiet bħal dawn? Grazzi għal mistoqsija. Tiegħek. Jiena nemmen li sa mill-1988 meta ġi stabilit il-panel tal-IPCC dawn għamlu xogħol brillanti, għamlu evalwazzjonijiet ħames evalwazzjonijiet u kull darba derbi ċar illi hemm il-bidla fil-klima. Minħabba azzjoni tal-bniedem. Hemm iktar minn elfej xjentisti li qed jaħdmu fil-qafas ta' Nazzjonijiet Uniti mod kostanti, ħidma permanenti u l-Unjoni Ewropea wkoll iffinanzjat riċerka fl-istess settur il-programmi kollha ta' AFAS u Horizon 2020 issa grazzi għal dawn qegħdin nappoġġaw ir-riċerka fil-bidla fil-klima. L-evidenza qiegħda qudiem għajnej kulħadd. Il-temperaturi dejjem komplew jisħnu sa minn mindu zammejna ir-rekords. Il-silġ qed idub il-fenomeni tal-klima huma dejjem aktar intensi. Narawhom kuljum fuq television. Irridu nirraġixxu, irridu narfu ir-rapporti ta' xjentisti. Imma mbagħad jiġu trasformati f'orjentazzjonijiet politiċi fuq livell politiku u għandna nużaw dawn l-evalwazzjonijiet biex innedu miri ambizjużi. Irdu namlu ħafna sforz ta' komunikazzjoni ma' soċjetà. Għaliex min jgħid li m'hemmx tibdil fil-klima għandu ħafna seta minnaħa tal-mezzi ta' xandir. U min jgħid li hemm bidla fil-klima joqgħod daqsxejn lura. Irridu ngħidu illi mhux il-bidla fil-klima mux biss minħabba CO2 ma l-metanu u nitrous oxide. Jena ħankun attiv ta' sew din id-direzzjoni. Adesso la parola alla collega Van Brent. Il-kollega Van Brent, grazie President. Malaj, malaj, sull lizen għan nistennew l-evaluazzjoni tal-Komitat Juri, memx għalfej turini l-email. Komissarju, nominat, mistoqsija dwar konflitt ta' interess. Hija importanti għall-opinjoni pubblika fl-Ewropa, għandi mistoqsi speċifiċi għalik. Dan l-aħħar inti qed li kont ħadbih l-isma Petrolifera Dukar u Petrololis Kanalis. Għandi mistoqsija speċifika għalik, Iva jew le. Tikkonferma li t-tifel tiegħek kien membru tal-bord tad diretturi fi żewġ kumpaniji? Tista' tikkonferma li huk Huk ta' rispett kien ukoll president u Dawn huma kumpaniji li għom inti u l-mara tiegħek u issa jinsabu fidejhu ta' rispett. Jekk dan huwa minnu kif ħadd iżgura li inti tkun tista' iżżomm il wedit tiegħek et li ma kontx ħatiħu portafoll fej għandek interessi personali u familjari. Thank, thank you very much for your question. I, I will clarify everything. First of all, I didn't know I was becoming energy commissioner. Grazzi, ħan kollox. Meta jien sirt naf li ħan niġi maħtur pala kommissarju nominat it-tifel tiegħi reżenja mill-bord biħejt l-isma. Aħna manna lebda karigi fil-kumpaniji. Laf dawk il-kumpaniji li semmejt inti u lanqas fl-ebda setturi oħra marbuta ma' dawn il-kumpaniji. Iżda ejjew nagħmlu eżerċizzju ieħor. Għaliex mill-bidunet? Jina qed ngħid illi m'għandi l-ebda konflitt ta' interess. U għaliex? Għaliex dawn huma żewġ kumpaniji ma kumpaniji żgħar skont l-standards Ewropej 10 ħaddiema 15. Huma kumpaniji żgħar huma fis-settur loġistiku. Mhumiex biħu l-karburant, mhux qed ħafru għazzejt offshore u qed jagħmlu xejn minn dan. Bekk mem lebda konflitt ta' interess. Iżda biex niċċaraw l-affarijiet, jiena minn ħaġa oħra. Jiena biħejt l-isma u ibni ir-reżenja mill-bord. U la jiena, la Marti, manna lebda pożizzjoni f'din il-kumpanija, f'dawk il-kumpanija, u xi kumpaniji li għandhom xaqsmu. Jider biċċar li familti manda lebda interess personali Grazie, e adesso la parola per la sua domanda. Grazie, il kollega Gerling għal-mistoqsija tagħha. Grazie, President. Sur kanjete. Ġala darba 40% tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea sal-2030 ħadd poġġi l-Unjoni Ewropea sabiex tlaħħaq biss mal-qiegħ tal-miri tagħha l-2050 u minħabba l-importanza illi nassiguraw l-impenji kollha ta' tibdil fil-klima tal-imsieħba tagħna fid-dawl ta' tħejjija tal-kop ta' Pariġi inti ħat impenja ruħek sabiex tagħmel reviżjoni tal-mira wara l-kop ta' Pariġi u dan tagħmlu wkoll billi tuża il-krediti internazzjonali l-ewwel nett. Nemmen dil proposta fil-pakket tal-2030 waħda bilanċata. 40% tnaqqis tal-emissjonijiet, 27% reġjal tiġġedded, 30% ta' effiċenza enerġetika u Sir Juncker qal li dan kien il-minimu assolut u jrid li jkun impenn vinkolanti, mira vinkolanti. Nuwa pakket ċar u bilanċat Hemm bżonn ta' sforzi raġonevoli mis-setturi kollha mill-Ewropej kollha sabiex nikkonformaw ma' din il-mira. Issa, jekk jagħti il-każ illi naslu għas-summit u għan-negozjat internazzjonali f'Pariġi u l-ekonomiji relevanti kollha ta' madwar id-dinja dawk li għandhom l-iktar emissjonijiet jaqblu ma' miri aktar ambizjużi. Mbagħad dak il-każ Jiena mhux ħankun kontra miri aktar ambizjużi, naturalment il-Komissjoni mhux ħadd ostakola lil ħadd jekk dak li jkun irid ikun aktar ambizjuż fil fil-klima, iżda. Jekk jiġri Aħna rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni is-sitwazzjoni u f'dak il-każ wis probabbli irdu naraw kif nistgħu nikkonformaw mal-mira ta' 40 u nużaw il-krediti internazzjonali għaliex is-sistema tal-ICTS tista' tiswinna ħafna flus. Ir naraw fejn kompetittiva l-industrija. Stib ta' krediti industrijali jista' jkun hemm fuq is-suq. U rridu naraw bir-reqqa wkoll x'kwalità għandhom il-krediti. Għaliex wis probabli fl-immoddi, l-affarijiet ma tantx kienu ċari l użu ta' din, dan il ta' tal-iżvilupp u proġetti ta' dan it-tip. Jekk intom ta' provawni u jien insir kummissarju, jiena ħankun qed nara birreqqa jekk nistgħux niftu l-possibilità ta' krediti internazzjonali u x'tip ta' kwalità huma dawn il-krediti, xi kwalità għandhom sabiex iva nikkonformaw mal-mira ta' tnaqqis fl-emissjonijiet. Il-kollega Gerbrandi. Grazzi, President. Sur Kanjete. Il-portafol tal-klima u l-enerġija ninsab hawnhekk. Jista' jkun l-iktar wieħed importanti mill-portafolli kollha tal-kummissarji. Jiena ma kontx favori li jingħaqdu żewġ portafolli. Kolli nammetti, iżda jekk għandna kummissarju illi jemmen il-bdil fil-klima hija fost l-iktar problema urġenti li għandha l-umanità, Approċ maqut ta' klima u enerġija huwa possibbli jista' jagħti opportunità għal aktar progress meta jkun hemm il-persuna l-aktar kompetenti li tinteressa din l-isfida l-mistoqsija ewlenija tiegħi. Inti il-persuna kompetenti, il-persuna ġusta li tista' ssir dan il-kummissarju għaliex interessi u inti l-involviment mill-qrib mal-industrija taż-żejt jidher li mintix il-persuna kompetenti Hemm mod wieħed kif tista' tikkonvinċi li l-grupp tiegħi billi Torina kemm inti serju dwar il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għalhekk jekk jogħġbok ipperswadini dwar is-sens personali tiegħek dik li hija urġenza f'dan il-qasam. Ħa niprofa nikkonvinċik. Iżda nista nikkonvinċik aħjar. Għandi mod kif Jiena kont Ministru tal-Ambjent fi Spanja, meta laqas biss kont għadni naf bil-possibilità tal-Komissarju. Hemmhekk kelli dawk l-isma u dawk l-isma kont qed niġġielet għal bidla fil-klima mal-Kummissarju Hidegard kont nikbilla itri. biex fil-pakket tal-2030 ikun hemm miri tal-klima ambizjużi. Spanja kienet membru mill- membru tal-grupp ta' tkabbir ħadrani. Ma konċ qed nappoġġa żejt imma l-enerġija li tiġġedded l-effiċenza enerġetika, il-bidla fil-klima. Għalhekk fl-modi. Jienu wien sur Gerbrandi ma konniex involuti f'dan ismieħ, imma jien dak iż-żmien diġà kont qed niġġieled tal-bidla fil-klima. Għaliex nemmen illi hija l-ikbar sfida li għandha id-dinja. Qegħdin naħdmu taħt il-kappa ta' Nazzjonijiet Uniti Irridu nsibu ftejjimiet unanimi. Irridu naqdu daqs mitej pajis. Huwa kompitu ibes. Iżda jien nemmen illi għanna impenn sod viza fil-ġenerazzjoni tal-ġejjieni. Il-politiċi ma jistawx biseraw samneħirom dejjem. Irridu kol jaraw lilin fuq medda twila ta' żmien. Il-bidla fil-klima hija politika permanenti. Jiena id-dedikat, impenjat. U hekk kont fl-modi kelli 2% f'kumpanija. Kelli responsabiltajiet pubbliċi u hemmhekk iġġieliet għar rinnovabbli għall effiċenza enerġetika għad kabbir ħadrani u biex niġġieldu bidla fil-klima hekk għamil fil-modi u hekk ħanamil fil-ġejjeni. Grazie. E adesso la parola alla collega Rodriguez Rubio. Grazie il collega Rodriguez Rubio. Il-wara nofsna rittajjeb. Onorevoli Kanjete, jina għalija jambarazzanti li ikolli nitkellem għal darboħra dwar familtek u ma namlux ma namilx hekk li kieku ma kontx imġela niċċara illi memx interessi familjari fil-portafol tiegħek. Inti malajħ list mill-isma tijak, Dukar u Petroglis, iżda f'dawn il-jiem ġi publikat rapport ta' huk ta' rispett ma' dawn il-kumpaniji u għajdenna jek mux minnu. Ħabib, tijaj li studja topografija meta kien hemm kriżi tal-bini, un studja affarijiet ma sabxol. xogħol studja dwar solar panels u il-gvern fi Spanja id-deċida illi neħi lajnuna l-enerġija li t-ġeddet u kompla jifavorixxi il-fossil fuels u inti qed benefika minn dan. Ikkastiga l-autokonsum. Eh, il-kelliema jinqatala l-mikrofonu, m'għandekx biżejjed. Spiċċalek il-ħin kollega. Onorevoli membru, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett Jena, mux vera li qbattu ħlis bla doċ eh, mill-isma tiegħi. Il-President Juncker l-erba ipproponini bħala komissarju għal krima u l-enerġija u jiena dak il-ħin ċumbum id-deċidejt illi imbieħ l-isma tiegħi biex nkun trasparenti kemm jista' jkun. Le, maħlis minnhom bla doċ ma bla gbar trasparenza, it-tini net ninsab hawnhekk fismih. Biex intom tkunu testaw tevalwaw l-attitudni tiegħi bħala komissarju l-kompetenza tiegħi. Il-komissarji huma indipendenti mill-politika interna ta' pajjiżhom. Aħna ma nwieġbu għall-ebda mandat intern, ma natu l-ebda rendi konta emilna pajjiżna. U bekk jekk fi Spanja hemm politika żbaljata jew tajba m'għandix taqsam miegħi, jiena rrit niddefendi linji ta' politika Ewropej l-aktar koerenti. Irrid niżgura li r-riċerka u l-iżvilupp jiffukaw ħalli jibdlu il-netwerk ta' trasport biex ikunu jistaw jużaw l-enerġija li t u jiena hekk irrid li jsir. Nista' t ċifra perċentwal ta' enerġija li tiġġedded fil-produzzjoni tal-enerġija fi Spanja bħalissa id-dik ta' 16.1%. Dan huma ċifri tal-2013. Il-mira kienet li jintlaħaq l-20% għall-2020. U bekk Spanja hija fost il-pajjiżi illi kif jinsabu l-affarijiet bħalissa qed żomma l-scoreboard. Narġa nisħaq jiena irrid insegwi l-aħja linji ta' politika Ewropej u f'din il-perspettiva irrit niżgura li jkollna sistema ugwali biex nevitaw li jkun hemm kompetizzjonijiet fost l-istati u biex niffavorixxi l-użu tal-enerġija li tiġġedded u dan ħajsir billi nirregolaw is-suq intern. Grazzi, il-kelli make-out. Grazzi, President. Sur kanjette, l ewwel net tista tkun ċar dwar ħatnek, dwar hook ta' rispett, dwar ir-rabtiet li għandu huwa mal-kumpaniji differenti. Għalix u parti mill familja u xe kun it-tama li anki inti tikkonsidraħ parti minn familtek, inti ninet. L-affarijiet idumu biex jiġu svelati. Mhux vera, dejjem qed iddum biex tiżvela l-affarijiet. Meta Petroglis nata fondi, ingħataw fondi pubbliċi fl-2011, inti kont president ta' dik il-kumpanija meta ġarek u meta ġew żvelat l-affarijiet fl-2014 qed illi ma kontx konxu minn dak il-patt, kif jista' jkun ma tkunx taf li kien hemm patt bħal dak meta inti kont president l-istess japplika eh, għal beħ tal-isma' is-sur Hill qal illi huwa bih l-isma' meta ġi il-nominat ma kienx jafx pozizjoni ħajkollu għaliex inti domt biex tbih l-isma tiegħek u biħejthom biss meta sir taf li ġejt nominat għal kummissarju għall enerġija u l-klima. While I was not appointed, I had no not, not any interest in Meta ġejt nominat ma kellix interess li imbiħom għaliex dik kienet attività leċita fi Spanja u anka fl-Ewropa. E kif sirt naf illi jinkon sensir kummissarju, jina deċidejt li nbieħom. Kont naf li l lebda konflitt ta' interess. Iżda, sabiex ma jkunx hemm laqqas li kien dubju jien għamilt pass ieħor. Għalix ma jistax ikun li jienħu deċiżjoni u mbagħad din tiġi din tidher bħala konflitt ta' interess. Jiena deċidejt illi nbieħom xorta waħda u ibni reżenja mill-bord. Imbagħad eh, mlejt id-dikjarazzjoni u f'din id-dikjarazzjoni jgħidu lek x'inhu l-interess tiegħek u tal-mara tiegħek. U jiena ngħidlek li la jiena, la marti, la ibni ħadd minna mandu sem wieħed f'xi kumpanija. L-affarijiet huma ċari jekk tgħidli x'għandhom nies oħra ma nafx. Dan mhux il-każ. Għaliex il-problema hija l-familja diretta. U intom dan ta' fuq. Jiena, għagġiċċejt ek sirt naf li kont sensir kummissarju. Ma stajx naġiċċe qabel. Il-proċedura biex wieħed bih l-isma fi Spanja tiħu bejn tlieta sa ħames tiema tistax tagħmilha mill-ewwel għax hekk kumpanija limitata, privata, hekk ek, ek, jimxu l-affarijiet b'ħafna trasparenza jiena għamilt pass ieħor minn dak li kien mitlub minni. Jiena m'għandix naħbi, jiena m'għandi l-ebda konflitt ta' interess familti miex involuta. Marti mhijiex involuta f'dan in-negozju laqqas f'xi settur ieħor ta' negozju li għandu x'jaqsam mas-settur taż-żejt. Grazie, adesso la parola al collega. Il, il collega Pedicini. Grazie, President. Grazie, President. Jena bil-edha unnek. Wara nofsinhar it-tajjeb sur kanjete, sissa tkellimna dwar familja tiegħek kemm jesen kelmek fuq tiegħi għaliex ħares. Jiena kemm jiena kif ukoll familja tiegħi u l-poplu kollu tiegħi ngħixu f'żona fejn tintuża il-teknika tal-fracking teknika tal-fracking għall estrazzjoni taż-żejt għal madwar 20 sena il għaddejja dil ħaġa lekin nista' ngħidlek bazi soda li f'dik l-arja hemm l-ola rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ u qatt mod ġenerali fl-Ewropa. Id-distruzzjoni totali tal-uċuħ tar-raba lokali, l-attività turistika, ix-xejnet, l-ilmata taħt l-art huwa eh, eh, n-niġġes, il-baċini tal-ilma wkoll u koll imniċsin u anki l-ola rata ta' tumuri minħabba illi ħafna tniġġis fl-arja anki ta' metalli tqal. Aħna din, din is-sistema tal-fracking qiegħda tagħmel ħafna ħsara lis-saħħa tal-bniedem u anki lill-ambjent. Como sabe usted muy bien, señor diputado, el, el tratado. Palma taf, it-trattat jati lil kull stat membru id-dritt esklusiv li jisib u lejjum tal-enerġija li jrid juża dinja kompetenza nazzjonali li stati membri id-deċidu U ma għalihom innifsu, għalihom infushom. Il-Kummissjoni faslet rakkomandazzjoni miex liġi biex tara xiġri meta stat membru jieħu deċiżjoni sabiex nisguraw illi ikun hemm salvagwardji ambjentali li jiġu rispettati. Il-Kummissjoni għamlet rakkomandazzjoni xejn aktar minn hekk. Barra minn hekk, network ta' xjentisti inħoloq sabiex jistudjaw l-estrazzjoni ta' xejl gas fl-Unjoni Ewropea biex identifikaw l-aħjar prassi u l-implikazzjonijiet potenzjali. Issa, fid-dawl ta' dik l-analizi, jiena mbagħad niġi għand il-Kommissjoni Ewropea bideja ta' tfassil ta' leġizlazzjoni dwar ix xel gas u biex naraw kif dan kollu jista' jsir biex inkunu konformi mal-kriterji ambjentali u jiena żgur li se naħdem ukoll mal-Kumitat tal-Ambjent dwar dan se naraw il prassi tintuża, l-prassi tajba madwar id-dinja, naraw x'impatt għandha din l-attività fuq l-ekosistemi, x'qed jiġri fuq l-ilma ta' taħt l-art, il sistemi ekonomiċi u soċjali u fid-dawl ta' dik l-analiżi forsi ikun hemm bżonn li noħorġu b'leġislazzjoni vinkolanti biex nirregolaw. Din miex kwistjoni faċli. L-istati membri għandhom kompetenzi li huma ċari ħafna imma huwa minnu kol li l-Kummissjoni Ewropea għandha id-dmir illi tħares l-ambjent lil meta taħt l-art, etc. Grazzi il-kellima li mis il-Sinjura Castillo Vera. Grazzi, Sur President. Kummissarju nominat Kanjete, grazzi tal-li kondaq sekċar u tal-li esprimejt dan l-impenn kem eh, kemm fuq il-bidla fil-klima kif ukoll fuq l-enerġija. Aħna se jkonna nibqaw nsemmu il-dil kwistjoni tal-familja waqt dan ismiħ imma l-darbohra inti ipprovajt li memx konflitt ta' interess mhux bissa xattu int imma anki għaliex eh, il-Kumitat ta' dan il-Parlament li jaħdem fuq l-affarijiet legali u koll għataħħab dan il-mod. Issa, huwa propju in-nuqqas ta' infrastrutturi tana illi ħollo dan, dan il-gżejjer tal-enerġija u għamina daqseg dipendenti għanna bżon tal-smart grids. Hemm ħafna proposti tajbini ma m'għandniex flus. Issa, il-Kummissjoni x'se tagħmel biex tippromovi il-modernizzazzjoni tal-grid sana u tiżgura li għandna rabtiet meħtieġa u l-konnessjonijiet meħtieġa. Ovvjament, biex ikonna sigurtà tal-provvista tal-enerġija għanna bżon ta' rabtiet xirqa fil-Baltiku, fil-Berju, fil-Vant tal-Europa, kullimkien għanna bżon ta' grid li tkun integrata u intelligenti. U dan jippermettilna illi namlu l-aħjar użu mill-integrazzjoni enerġetika tagħna barra minnek int laħaq ftehim fuq ammont minimu ta' progress waqt il laqaf Barcellona ta' mill-inqas 10% ta' interkonnettività. Huwa veru illi aħna qegħdin noqorbu lejn il-moment fejn dan din il-mira issir reali aħna rridu nizguraw illi komplu namlu progress imma kif huma l-affarijiet bħalissa il-Kummissjoni qiegħda tagħti spinta għal dan id-dialogu mal-awtoritajiet fi Franza, fil-Portugal u fi Spanja sabiex nelbu l-ostakoli li għatem. Em pjan biex inħolqu rabtiet jew konnessjonijiet anki fil-Pirinej biex naddu minn 1400 eh, għal 1800 watts ta' megawatts ta' konnettività imma dan se jitlob impenn qawwi min naħa tal-Kummissjoni għaliex hemm aktar involut minn sempliċement finanzjament. Aħna rridu eh, insibu il-finanzi meħtieġa il-facilità Connecting Europe miex bizzejiet se jkonna nfittxu kol finanzi fil-Bank fil Ewropew ta' Investiment u anki mill-300 biljun li propona eh, Juncker irridu nsibu ammont li joħroġ għal dawn l-proġetti u kol. Grazzi, Is-Sur Grote. Fil-ġematu xur li għaddew il-konnessjonijiet li għanda il-familja tijak mal-industrija ta' zejt nistama ħafna dwarom għawnek f'dan il-bini, il birra ħinta ġornajt il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tijak, kumbat kellimt ukoll dwar il- il-backloading tal-kummerċ tal-emissjonijiet, aħna tart imma inti għamiltu da kollu, inti x'taħseb dwar li ties, inti taħseb li riserva ta' stabilità għassu għandha tiddaħħal aktar kmini jew wara l-2021 meta forsi jkun tart wies fl-ITS. Jiena nixtieq li twiġibni dwar dan. Diġà intqal ħafna fuq il-rabtiet li għandha l-familja tiegħek imma forsi tista' tiċċaranna eżattament kemm involuta l-familja tiegħek f'dawn il-kumpaniji Mistoqsija diffiċli ħalli nwidbek bl-Inglis għaliex il-Ġermanistija ma tanċo tajjeb. L-ewwel net. European Union is a splendid tool from the very out. Eh? We have a system of Aħna għandna sistema ta' prezzijiet fuq il-karbonju għandna ftit problemi ma huwa għodda effiċjenti ħafna li tista' twassanna lejn inqas użu ta' karboni fil-taħlita tal-enerġija tagħna. Mbagħad inti staqsitni dwar ir-riserva tal-stabilità tas-suq hija għodda tajba orjentata lejn is-suq tevita dan l-intħil politiku fuq il-prezzijiet, iżżid il-fluss fissu jekk ikun hemm ammonti eċċessivi jidħlu fir-riserva, jekk ikun hemm ammont nieqes nieħdu mir-riserva u nistgħu naħdmu hekk. Imma inti saqsejtni jekk għandix nafanzawa jew le. Jina nibża illi il-backloading dan kien miżura ta' darba imma l-allowances illi naqsu jerġaw jiġu fis-suq Umbat jistaw jerġaw ikollhom effett fuq il-prezzijiet. dan wassalni biex naħseb li nista forsi nsib bizzet appoċ minna ħatakom u għalek niprofa nikkonvinċi il-Kunsil biex eh, eh, nimplementaw u napplikaw il-rizerva ta' stabilità tas-suq qabel biex nevitaw li kunem distorzjoni tas-suq ġifiri jiena infittex l-appoċ mill-Parlament permezz ta' dialogu u jekk ikun hemm appoċ għal din il-miżura għaliex dak kollu li għandu xieqsa ma' l-ITS dejjem komplikat, imma jekk insibu eh, li ikun hemm biżejjed appoġġ jiena nissuġġerixxi xiu nappoġġa l-idea illi din is-sistema tidħol fis qabel. Grazzi ħafna. Kellim għal Grazzi. Sur Kommissarju nominat. Ħanajdlek ħan tolbok tajdinna fil-qosor ħafna dak li inti u l-Komissjoni Ewropea beħsibkom tamlu biex tiskuraw l-indipendenza ta' l-Europa biex ma nibqawx dipendenti fuq il-fornituri ta' materja prima. Inti tkellimt dwar uh, l-interkonnettività. Nixtieq ikolli iktar informazzjoni dwar x'beħsiba tagħmel il-Kummissjoni biex l-Ewropa ma tibqax taqseg dipendenti Jiena nixtieq ukoll koll naf kif ir rizorsi u l-materja prima lokali jistgħu jintużaw u kif se tappoġġah dan kolli u mbagħad l-industrija Ewropea. Kif se tintlaqat mir-riforma tal-ETS? Kemm se jkun hemm aktar kompetittività u kemm forsi jista' jkun hemm inqas kompetittività biex ikun hemm sigurtà fil-enerġija l hemm bżonn ta' diversifikazzjoni ma nistgħux niddependu fuq fornitur wieħed wis. Mbagħad hemm bżonn ukoll illi konna interkonnessjonijiet mifruxxin madwar l-Ewropa. Irridu niżviluppaw il-kurutur ta' nofsinhar ja ovvja illi South Stream ma tistax tkompli sakemm ma jiġux ma jkunux konformi ma l-akki komunitar kollu għax inkella se nibqgħu dipendenti fuq partijiet terzi irridu niżviluppaw l-interkonnessjonijiet kollha din għandha tkun priorità fit-tens u anki il-proġetti ta' interess komuni li għandna biex nagħmlu hekk irridu nimmobilizzaw rizorsi mill-fondi strutturali din id-darba għanna l-opportunità li 20% mill-fondi strutturali jistaw ikunu allokati għal soluzzjonijiet fil-qasam tal-settur tal-enerġija u l-bidla fil-klima. Sejtni u kol dwar kif eh, qed taħdem is-sistema tal-ETS u x'sen namlu biex niżguraw li l-industrija tkun kompetittiva. Se jrid ikollna sistema ta' eh, allokazzjonijiet bxejn moti għall ċerti stati membri jridu naraw kif tejbu s-sistema li kena fl moddi għaliex is-sistema ma ħadmitx blaħjar mod possibli għalhekk ikonna nirriflettu naħsbu kif se bidluwa, nimmodifikawa sabiex l-industrija tagħna tibqa' kompetittiva dawk l-industriji illi għandhom l-ola prestazzjoni imma irridu u koll nieħdu ħsieb dawk il-pajjiżi illi jridu eh, ħadmu e, l-impjanti tal-enerġija tagħhom u naraw kif jekkux permezz tas sistema ta' qabel jew inkella sistemi ġodda propju biex nappoġġaw lil dawn. Grazzi ħafna il-kollega Peterson. Grazzi Grazzi, President. Kif qed nara jiena, l-Ewropa għandha żewġ sfidi kbar quddiem għallum. Il-bidla fil-klima u it-titjib u t-tisħiħ ta' sigurta tal-enerġija permezz ta' efficienza ta' flużu tal-enerġija, enerġija rinnovabli u inqas dipendenza fuq eh, karburanti importati. Issa meta meqti jis il-potenzjal għall-iktar eh, produzzjoni ta' enerġija li t-ġeddet madwar l europa per eżempju il-riħ fil-Bahar ta' Tramontana, kif inti tista' tiżgura li dawn lejjum potenzjali ta' enerġija nadifa u sostenibli jintużaw ikunu sfruttati importati bisħiħ u esportati madwar l-Ewropa kollha. Inti personalment kif tista taċċerta illi kunem ta' sew su uniku ġenwin għall-enerġija li jista' ikun propju soluzzjoni għal dawn iż-żewġ problemi kbar li qed niffaċċaw. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Aħna għanna problemi kbar qudiemna biex aħna niżviluppaw l-enerġija rinnovabli Imma l-ikbar problema hija propju li aħna m'għandniex suq intern illi jaħdem kif imiss għaliex l-esportazzjoni trasconfinali huma limitati ħafna l-issa m'għandniex grids intelligenti li jippermettu ċertu attività Għallek aħna għanna bżon leġizlazzjoni ġdida biex aħna nikkompletaw is-suq intern, għaliex jekk aħna namlu dan ikonna grids effiċjenti jekk l-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni jaħdmu b'mod ikkoordinat u jimxu fl-istess direzzjoni, inkunu nistaw niżviluppaw kapaċitajiet addizzjonali. Irridu kol naħdmu fuq bażi reġjonali, per eżempju, fit tramuntana irridu nappoġġaw il-proġetti reġjonali bħal proġett tal l-inizjattiva tal-Bahar ta' Tramontana fuq il-grid eh, il-barra mix-xatt li għandha bżonn ir-riżorsi biex tkompli tiżviluppa. Dana sakemm ikonna sistema pan-Ewropea integrata, ġifiri rridu nappoġġaw l-integrazzjoni reġjonali, kooperazzjoni transkonfinali u nimxu pass pass sabiex ikonna suq intern ġenwin. Imma jekk aħna ma niżviluppawx il-grids, il-problema tar rinnovabli l-enerġija rinnovabli se tkun għar għaliex inkella se jkollna bżonn ta' ħafna installazzjonijiet ta' backup u l-affarijiet isiru ta' komplikati. Għalhekk irridu naħdmu fuq dawn il-grids intelligenti biex niżviluppaw lejjun ta' enerġija li ġeddu. Mbagħad hemm bżonn ukoll ta' eh, użu ta' rinnovabbli fil-żoni li mhumiex daqshekk maturi. Grazie e adesso la parola alla collega Lopez. Issa il-kollega Lopez Vermejo. Grazzi, Sur Kanjete. Jena kieku kont eh, nipreferi kolli diskussjoni miak, ma kienx ikun iktar diffiċli għax jiena mara. Inti eliminajt eh, ir-rinnovabbli fl-Ispanja, fl tajt spinta l-fracking u l-tħaffir, permettejt l-abbużi tal-oligarki eh, eh, tal-elettriku hemm 7 miljuni li qegħdin ibatu mill-faqar enerġetiku dak tittamel inti l-Ewropa kif tittikkonvinċina li trid tagħmel opposta dak li inti għamilt qabel. Ħanarraw l-interessi, id dikjerazzjoni tal-interessi tiegħek diffiċli għaliex tinbidel kuljum Il-bira smajna u kol fuq il-pagamenti addizjonali li kont għattirċivi minnant il-partit politiku tijak. Xiktar il-kumpaniji li inti eh, kont responsabli għal-jom kienu għadin jahznu dan il-żejt. Kienu inti eh, għamnek il-kellim ġi interrot. Jena ma fimx eżattament il-mistoqsija tijak xkienet, imma ħan provan nwieġbek. Jena dana għattu qabel jekk jiena niġi approvat nista' ngħidilkom illi jiena minniex se niddefendi xi gvern partikolari jew interessi nazzjonali, jiena se niddefendi l-interess Ewropew, nappoġġa l-enerġija li tiġġeddet b'tali mod li ma jkunx hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni. Jiena rrid illi jkun hemm kondizzjonijiet indaqs madwar l-Ewropa, rrid niżgura illi jkun hemm regolazzjoni tas-suq intern b'tali mod illi jkun hemm appoġġ għall-enerġija li tiġġeddet u nevitaw il-problemi li feġġew f'ċerti stati membri fostom Spanja, mux minħabba il-gvern, għalix dan eh, eh, anke fil-gvernijiet ta' qabel kien hemm problemi tħallsu premiums eċċessivi li mbagħad waslu għal sitwazzjoni impossibbli waslet għal deficits inaċċettabbli bħala gvern kellna nindirizzaw dil problema aħna fuq livell Ewropew irridu noħolqu regoli bażiċi biex nippermettu eh, appoġġ għab bażi tas-suq binqas pis għal sussidji pubbliċi sistema illi tkun uniformi madwar l-Unjoni Ewropea dik twassal għal um, il-kompetizzjoni il ġusta użu tar rinnovabli u kif ukoll żvilupp ta' networks. Jiena rrid illi rrid ikun hemm politika ambizjuża l-użu effiċjenti tal-enerġija b'miri vinkolanti, miri ċari Irrid nipromuovi l-enerġija li tiġġedded u niprovdi diversifikazzjoni fit-taħlita tal-enerġija kemm jista' jkun sabiex l-Ewropa ma tibqax daqshekk dipendenti fuq il-gas, mod partikolari f'ċerti stati membri partikolari u inkella iżolament enerġetiku li semmejt qabel, jiena se nikkommetti ruħi għal politika Ewropea għatfittxija tal-aħjar soluzzjonijiet, anki għal dawk l-istati membri li kellhom problemi għaliex għamlu rollout ta' politiki li ma kienux sodi. Kollega Rivasi. Kollega Rivasi. Grazie, Sur President, Sur Kanjete. Wieħed mill-ola prinċipju tal-Parlament Ewropew għat trasparenza u meta jiena nara il-perkors li għamilt inti meta kont Ministru tal-Ambjent inti tajt permessi għal tħaffir fil-żona tal-Kanarja u mbagħad tlabt eh, ċħat aċċess għal dokumenti biex naraw kif ingħataw dawn il-permessi il il u ma tajtomx permessi li jaraw id-dokumenti un mbagħad qegħdin tħaffru fil-Mediterran fil-waqt li l-istituzzjonijiet l-industrija tat-turizmu l-istituzzjonijiet tal-istati membri kollha ma rridux u kienu u taw komparir illi ma tamlu xek. Issa fil-kontest ta' revizjoni ta' sigurtà ta' dawn il-rigs, il, il kif nistaw nafdaw fik aħna? Eh, Merci pur pour votre question. Grazzi ħafna dik il-mistoqsija, jiena rrid ħaġa waħda. Jiena ma kontx il-Ministru tal-Industrija ta' pajjiżi, jiena ma ħattix jiena din deċiżjoni illi jkun hemm dat ħaffir kien il-Ministru tal-Industrija mhux il-Ministru tal-Ambjent. Dik l-ewwel ħaġa l-unika ħaġa illi għamel il minist huwa li għamel evalwazzjoni ambientali u Spanja huwa pajjiż ta' stat ta' dritt l-evalwazzjoni ambientali saret mill-esperti mhux mill-politiċi. Aħna għandna esperti primi li jifmu fl-ambjent u li jagħmlu din l-evalwazzjoni. Jekk l-evalwazzjoni tkun pożittiva, natu noħorġu l-permess. Jekk ma tkunx, ma natux permess. Jiena bħala Ministru tal-Ambjent ma permet ma, ma, ma, ma ħallejtomx illi jibnu l-ikbar refinerija fi Spanja għaliex kien hemm evalwazzjoni negattiva ma jina qatt ma influenzajt dikjarazzjoni jew evalwazzjoni ta' impatt imma l-persuni responsabli li jihdu deċizjonijiet għaliex huma huma li skont kriterji xjentifiċi jiddeċidu jekk jieħdu deċizjonijiet fuq l-ambjent skont deċizjonijiet politiċi jew interessi politiċi ma nimxu u ma naslu mkien. Għalek bil-dik id-direttiva tal-taffir offshore illi ġiet modifikata dan l-aħħar li hija direttiva tajba illi tiżgura illi kunem protezzjoni, kunem is-sistemi ta' prevenzjoni kollha, naraw kif ikunu mixin l-affarijiet u jekk ikun hemm bżonn inżidu l-prekawzjonijiet. Dik hija l-unika ħaġa. Dik hija il-verità jiena ħallejt li l-esperti tiegħi jaħdmu u jiena dejjem xejt fuq l-opinjonijiet tal-esperti. Qatt ma ħad deċiżjonijiet biex nappoġġa lil wieħed jew lil ieħor, imxejt fuq l-opinjoni xjentifika u dan huwa l-aħjar mod kif wieħed jista' għandu jaġixxi. U ma qallunna illi hawnhekk il-mikrofonu jinqata'. Adesso la parola Issa nad il-mikrofonu l-kollega Elmer. Nikjoġbok. Grazzi, President, Kummissarju nomenat, nishtiq nintroduċi ruħi bħala l-kallim tal-enerġija l-ikbar delegazzjoni tar-Renju Unit fil-Parlament Ewropew. Aħna nafu li ma kienem lebda tisħin dinji f'dan l-18 sena, lebda tisħin dinji dan is-seklu, nafu li l-impenn dizastrus għall-enerġija li t-ġeddet ħolqot kriżi ta' kompetitività fl-Ewropa, nafuh dan mhux tinta l-inqas għaliex il-Kummissarju ta' qabli Oettinger qal li l-Ewropa ma tistax tiflaħ tibqa' d hekk b'politika tal-klima ta' din it-tip u l- kummissarju Tajani li jissa membru parlamentari Ewropew għal li dan huwa massakru industrijali Ewropew. Dan konxu minnu ser tagħmel xi ħaġa biex issolvi l-problema għandek xi pjan għal kompetittività ser issalva l-ekonomiji Ewropej minn dan id-diżastru tal-kompetittività li inħoloq minn ossessjonijiet tal-ħodor. Grazzi. thank you. Thank you very much for your... Grazie ħafna għall-intervent tijak. Iżda l-ewwel net fuq tissin dinja nixtieq ma naqbilx miegħek. Ikolli ngħid, din mhix kwistjoni ta' opinjoni, kwistjoni ta' statistika. Taraw li kull 30 sena temperatura qed tiżdied din evidenza ċara. U għalhekk it-temperatura tad-dinja qed tiżdied 0.1 gradi u jekk tmur iktar minn żewġ gradi l-effetti jkunu ta' dannu enormi, dan ċar u għanna naħdmu fuq dan fuq din il-bażi huwa ċar li l-Unjoni Ewropea għandha problema bil-prezzijiet tal-enerġija għaliex m'għandniex biżejjed riżorsi tal-gass, dipendenti ħafna fuq iż-żejt u fuq il-gass, u l-Istati Uniti għandhom prezzijiet li huma erba darbit irħas minn tagħna fil-gassol elettriku pereżempju. U għalhekk hemm bżonn niżviluppaw għajjun autonomi tal-enerġija, għalhekk hemm bżonn nappoġġaw l-enerġija li tiġġedded tagħna, l-effiċenza tal-enerġija u neħtieġu nippruvaw nkunu inqas dependenti u niddiversifikaw il-fornimenti tagħna u ntejbu l-kapaċità tagħna tal-produzzjoni tal-enerġija. Hekk għandna nagħmlu bħala Ewropej nikkollaboraw biex bekk ikonna iktar jett, iktar saħħa, iktar seta ta' akwist. Għaliex kulħadd qed tifendi għar rasu, kulħadd qed joqgħod attent għar-roqa tiegħu, imma kieku naħdmu flimkien ikonna iktar saħħa u nkunu nistgħu nsawru kapaċità ta' negozjar komuni. Dan huwa ċar u jiena nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex nikkonvinċi dak li jkun jaħdem f'din id-direzzjoni. Ma kollox ma kollox dak li rridu nagħmlu huwa li jkollna impenn ċar fir-rigward it-tibdil fil-klima lejn is-summit ta' Pariġi biex bekk il-pajjiżi kollha ikollhom l-istess livelli, l-istess obbligi u ikonna livell iktar ġust fej noperaw. Grazzi. Grazzi, adesso la parola alla collega. Grazzi, issa l-kollega Godin. Grazzi, Sur Kommissarju nominat. Jiena u koll għadni xettiku dwar il-riskju ta' konflitt ta' interess li eh, tista' ġib miegħek inti. Normalment il-qasba ma ċaqċaqx għal xejn. Ħafna eh, flus huwa eh, vestit huma vestiti fil-dawn il-rigs offshore u hemm dawn l-installazzjonijiet li niġsu ħafna u l-enerġija rinnovabli edha biss tiżviluppa biss bi prezzijiet għoljien ħafna li kważi għamlu għan possibli li kunem dan l-iżvilupp il-produzzjoni tal-elettriku hija eh, diffiċli ħafna jekk wieħed irid jagħmel dan permezz tal-enerġija tal-riħ. Hemm xi studji li qegħdin tippjanaw biex tagħmlu dan din ir-riċerka? Rispondo a vostra questione, c'è qualche a voir tutte le donne, tutte hemm bżonn li konna l-statistika kollha u din hija ħaġa tajba għaliex wieħed jħu deċiżjonijiet informati. Aħna għandna problema ta' nuqqas ta' enerġija, nuqqas ta' interkonnessjonijiet u problema hija mifruxa kważi madwar l-Ewropa kollha, batem il-problema tal-baħar ta' tramuntana u l-offshore grid u li naħdmu wkoll fuq livell reġjonali mhux biss f'dak li għandu xaqsam l-elettriku imma anki is-suq tal-gas u dana jista' jsolvi problema kbira Ewropea, problema tal-enerġija. Għalhekk biex inwieġeb għal mistoqsija tiegħek iva hija ħaġa tajba illi ikonna dawn l-istudji u l-evalwazzjonijiet ta' impatt. Jiena nieħu dan l-impenn li fil-mizuri kolla illi nieħu bħala kommissarju illi kunem evalwazzjoni ta' impatt ekonomiku, ambientali u soċjali. Hemm żewġ affarijiet li jridu jsiru, konsultazzjoni mal-pubbliku, u diskussjoni mal l-stakeholders. Mbatt naraw dawn l-evalwazzjonijiet tal-impatt biex naraw l-impatt ta' miżuri konkreti fuq loqsma separati. Dawn huma ovvjament affarijiet li jridu jiġu studjati bir-reqqa. Grazzi kollega Karens. Kummissarju nominat, il-portafoll tal-azzjoni għal-klima u l-enerġija għanda dilemma marbuta magħha. Minn banda għanna ħtiġa kollettiva li naqsu l-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju li mmajnaw it-tibdil fil-klima. Mill-banda l-oħra għanna l-interessi tal-industrija u tal-konsumaturi għall spejjes baxxi biex nżidu l-kompetittività tagħna u nżidu l-impjiegi. Il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Kif tara r-rwol tiegħek biex tibbilanċa dawn il-kwistjonijiet, speċjalment fir rigward teħtieġa tagħna sigurta tal-enerġija? li tfisser li naqsu l-dipendenza tagħna fuq iż-żejt u l-gass u l-importazzjonijiet tagħhom speċjalment minn Russja. I, I think that probably this is the most difficult Probabilment din l-iktar parti diffiċli tax xogħol tiegħi għaliex verament irridu nigarantixxu il-forniment tal-enerġija lill-Ewropej kollha imma bi spejjeż raġonevoli. U dan huwa l għan u l-lini tiegħi u dan jeħtieġ azzjoni f'kull qasam, mhix azzjoni waħda li ser twassal riżultati tangibbli. Rridu nibdew bl-effiċenza tal-enerġija għaliex jekk ma taħlix l-enerġija daqshekk tifranka l-flus u jkollok is-sugurtà tal-enerġija iktar faċilment. U għalhekk waħda mill-prijoritajiet tiegħek tkun l-effiċenza tal-enerġija. Direttiva tal-effiċenza tal-enerġija kif torbot ma dan u ser nagħmel l-almu tiegħi biex dawn dispozizjoni jibdow jaħdmu wara l-2020 għax huma meħtieġa. Irridu naraw l-eco designs, il-tikketjar, kif ħanaraw ir-rendimenti tal-bini, l-ewwel net bl-effiċenza ta' enerġija it-tieni rridu waslu enerġija orħos permessa enerġija li teġġedded għaliex dawn jistgħu eh, jużaw it teknoloġiji li tant huma avvanzati bħalissa imma jrid ikun hemm investimenti ċari li mhumiex ċari bħalissa u anke bil-ħbitu l-ħażna tal-karbonju, CCS. Imbagħad rridu interkonnessjonijiet kull imkien. Naħseb li l-kurutur tan-nofsenar għandu jkun il-priorità assoluta, iżda fl-istess ħin rridu noħolqu il-konnessjonijiet kollha ma' reġun tal-Baltiku li huwa meħtieġ u naraw bil-sinkronizzazzjoni tal-grid elettriku li huwa jiswa ħafna flus imma meħtieġ biex bekk ikun hemm sinkronizzazzjoni ma' sistema Ewropea. Naħseb li l-azzjonijiet kollha jimxu qid fit. Imma fl-istess ħin rridu niżguraw li l-kompetituri tagħna jkollhom lanijiet simili għal tagħna biex bekk jagħmlu l-isforzi tagħhom u jkollna livell indaqs ta' kompetittività. Ġifieri ħolqa tal-istess katina m'hemmx pass wieħed għalih li jgarantixxi f'prezzijiet baxxi u li inilħu l-anijiet tagħna l-klima. Grazie. Grazzi, issa naddi il mikrofonu lill-kollega Martina Werner. Sur President, Kummissarju nominat, inti kont Ministru meta l-Gvern Spanjol l-2012 permetta l-fracking għal eh, taffir għal gas ta' xejl u permettaw koll l-ewwel forniment ta' eh, tabijiet ta' eh, ramel tal-qatran fl-Ewropa. Fuq li ma' konklużjoni qed tibbaża li fracking mhux perikolus. Fuq xi qed tibbaża dan il-ħsieb tiegħek u mbagħad tistenna li l-popolazzjonijiet jaċċettaw dawn l-effetti. Meta qed naraw tant dismostrazzjonijiet fl-Ewropa u ħafna gvernijiet li ma permettux dan it-tip ta' tħaffir, kif inti qed toħloġ konklużjoni kompletament differenti meta kont Ministru fi Spanja u sal-konferenza sal-2015 kif tista' tgħidilna kemmtejn dwar il-livelli tal-GHGs, l-emissjoni tal gasit tal-effett serra li joħorġu mill-proċessar ta' dawn l-ejjun mhux konvenzjonali tal-enerġija? Grazzi. Thank you, thank you for your question. First of all, the decision to... to, to, to... L-għanet, il-deċizjoni li nad nazlu teknoloġiji ta' fracking għal gas ta' xejl hija deċiżjoni tal-istati membri skont it trattat relevanti. Hija deċiżjoni li kull gvern jista' jieħu hemm gvernijiet li projbixxuh u hemm gvernijiet li jistgħu jiddeċidu li jażlu din ir-rotta. Il-Kommissjoni x'għamlet? stabilixxiet rakkomandazzjoni biex bekk kull min qed jitlob għal liċenzi ikollu żbok fejn jkun jista' jaħdem. Jiena bħala Ministru ma deġdejx fuq il-fracking jew le, jiena qabel ma ħarġet il-rakkomandazzjoni l-Kummissjoni iddeċidejt illi l-fracking irid ikun soġġett tal-iktar valutazzjoni tal-impatt ambientali ristrett. Din kien id-deċiżjoni tiegħi. Il-fracking kellu jkun valutat ambientalment bliktar teknoloġiji ristretti u bliktar attenzjoni. Ekk għamilt, u issa l-Kommissjoni tagħmel studju wkoll ta' netwerk li ġi stabilita x'qed jiġri madwar id-dinja u anke fl-Ewropa. U skont l-arfin li għandna xintifika u reali skont din informazzjoni jiena niproponi l leġislazzjoni xirqa biex nindirizzaw din il-problema. Fis-summit ta' Pariġi li rridu nagħmlu huwa li naslu għal ftehim vinkolanti tal-pajjiżi kollha rilevanti li għamlu l-impenji. E naraw li ma bażi komuni nistgħu insibu. Aħna mmorru bħala mexxejja mmorru pakkett li jiġi approvat f'Ottubru u dan ikun pakkett sostanzjali għal-klima lan ta' l-mira tagħna ta' 40% jew waħda ambizjaża ħafna. Grazzi. Grazzi issa l-kollega Biznievska. Grazzi, kommissarju nominat. Ejnu konsidraw illi l-Unjoni Ewropea hija 10% bħala produzzjoni ta' GHGs fid-dinja. U fl-2030 nistgħu naslu sa' 4% ser tagħmel fir rigward il-pakket tal-klima l-2030 biex tiggarantixxi konservazzjoni tal-industri li jużaw l-iktar l-enerġija, imma li huma xorta waħda importanti għall-ekonomija Ewropea. Ser tagħmel biex tiggarantixxi is-sitwazzjoni ġeopolitika tal-pajjiżi Ewropej kollha. Kif ser tagħmel biex il-piżijiet jitqasmu b'mod ġust mod indaqs bejn il-pajjiżi kollha. X'tixtieq tagħmel biex tħeġġeġ il-dawk li nissu l-aktar bħal ċina u l-Istati Uniti biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom. Grazzi. Mela, l-ewwel qabel kollox waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu biex inkunu konformi mad deċiżjonijiet u l-għanijiet tagħna għall-klima huma li nżommu mal-ftehimiet kollha u ndemmu l-leġiżlazzjoni kollha li għandna għall-anijiet tal-Europa 2020. Għanna għafas li għandu jidħol fis u jiena bħala kommissarju l-ewwel għam ikun li l-implementa l leġizlazzjoni biex l-affarijiet jibqgħu mixin qudiem għaliex l-affarijiet ser jiġru minn issa sal-2020 imma fl-istess ħin irridu nħejju leġizlazzjoni ġdida biex nħarsu lejn il-miri bejn l-2020 u l-2030. Ekk għamluh bl-ITS, bid-direttivi bil-floqsma kollha ikser nagħmel. Biex bekk dawk li l-iktar inixsu fid-dinja irridu li naħu kompromess magħhom. U ser nagħmel, ser penja ruħi pala ma biex nikkomunika mal-Viċi President eh, inkarigata l-enerġija, għan interlokwixi mal kuntatti tagħna ma' partit interessati, noħloq kuntatti ma' l-Istati Uniti biex naħdem fuq il-forum dinji ekonomiku, forum importanti għal dawk il pajjiżi żviluppati l-iktar li għandhom emissjonijiet u li produċu emissjonijiet rridu naħdmu anke fil-qasam tal-G7, G20 biex nilħqu l-impenji tagħna u anke fuq livell bilaterali ma' Ċina, ma' l-Indja u anke ma' pajjiżi oħrajn importanti anke mal-pajjiżi li nqażviluppati u l-istati li huma gżejjer għax dawn importanti wkoll fid-dawl tas summit ta' Pariġi. Jiena ħanamel l-almu tiegħi biex ikonna eh, konnessjonijiet anke mal-pajjiżi ta' Ewlak u l-pajjiżi tal-Amerika Latina biex bekk ikonna kompromess vinkolanti sa' Pariġi. Naħseb li huma dawn importanti għaliex il-ġnus kollha rid ikollhom matta madwar id-dinja li tikollhom l-istess għanijiet biex niġillu kontra tibdil fil-klima. Grazzi, adesso la parola. Grazzi, kollega Berder. Please forgive me, woman. Grazzi, Jiena ħan nistaqsik mistoqsija komplikata, dispjaċini jimmara ta' saqlek din il-mistoqsija, imma dan huwa vitali għad tibdil fil-klima, ser namlu ma l-impatti u l-kawzi ta' tibdil fil-klima jmurru li l-in mill-emissjonijiet tal-biossidu ta' karbonju, eh, diversifikazzjoni, deforestazzjoni, telf tal-biodiversità marbut ma' maltempati u eh, dizastri estremi, ser tagħmel biex tilqal dawn l-sfidi meta nżommu Moħna li l-pajjiżi li tiżviluppaw ta' ħarsu lejn l europa biex ikollha rwol mexxej u biex tieħu azzjoni deċiżiva u effettiva. Għaten li tinsemgħu minn għandek kif ħat iżgura li l-Ewropa tkun eh, kollha tmun fidea fir-rigward l-impatti għat tibdil fil-klima, se t-impenja ruħek għal miri vinkolanti għal tnaqqis tal- eh, l-użu konvenzjonali tal-enerġija biex ikun enerġija li l lil mill-2020 nirrispettu l-ajluk u anki neħirsu mill-fenomenu tal-ħtif tal-art? Grazzi. Most of them. Ħafna mistoqsijiet niprofa nwieġeb fil-ħafna minnhom. l għonnet għan niprofa nieħu azzjoni fil-linji kollha għanna għanijiet tal-klima ambizjużi, imma ser naħdmu flajluk, fluluk, f'dawk loqsma kollha fil oqsma kollha insomma. U xi ħaġa li rridu nagħmlu għall politika tal-klima hija li nagħtu daqqatejt il dawk il-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati biex ikollhom politika lejn l-adattament u lejn il-mitigazzjoni. Waħda mill-lanita u l-lanin ta' taħdidiet tal-Pariġi ser ikun il-pakket finanzjarju u aħna għandna kompromessi ma' dawn il-pajjiżi u rridu nżommu mal-impenji tagħna, x'aħna impenjati għal 200 biljun dollaru bħala pakket u issa ħafna pajizet jagħmlu bwedid differenti għal fond globali ekoloġiku. Ġifiri, fi emmek ninsabu, il-pakket finanzjeri ħajkun importanti biex nizguraw li konna appoċ għal futur. Staqsejtnu wkoll dwar kif ħan indirizzaw il-kwistjonijiet tal-forestrija. Issa bdinna femta għaliex qed nieħdu b-sebajnejn fuq l-impatti tal-biomassi, biomassa xinu ma l-impatti tal-biomass fil-sistemi tagħna għall-emissjonijiet, etc. Rridu nużaw il-biomassa iva, imma minna erma noħol uwis GHGs u l-emissjonijiet tagħhom. Hemm biomassa li hija eh, adattata, imma imma oħra hemm tipi oħrajn ta' biomassa li mhumiex adattati rridu nużaw l-inqas għazliet li huma aggressivi għall-ambjent u rridu nħu l-anijiet tagħna biex nagħmlu dan irrid ikun hemm ħafna appoġġ tekniku. Grazzi. Grazie, adesso la parola al Grazzi. Eh, il-kollega Tjabons. Grazzi. Il-lejla e tajba. Sur Kanjete Apparti mill toqt semmi il prioritajiet tal-klima, l-isfond tijak, dan mux bizzejiet, jiddispieċini najdlek jek, imma ma nemminx li inti battu konvertejt, inti favur il-fracking jew le. Għax importanti li waslu leġizlazzjoni fuq dan, ħart is l-opinjoni ta' maġġoranza fis soċjetà Ewropea, speċjalment il-soċjetà Baska li hija kontra l-fracking hemm il-ġestjon il-rapport ta' ġestjoni tal kas Prestige. Inti ser tevita l-użu ta' ċanur fil-industrija tagħna bħalma kien hemm fir-riżoluzzjoni tal-2010 min-naħa tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq li l-awtoritajiet Spanjoli jirrispettaw il-leġizlazzjoni kollha fil-portafol tiegħi dan japplikaw kollha l-istati membri oħrajn għax ir-responsabilità tiegħi bħala kummissarju tkun li tiżgura li l-leġizlazzjoni Ewropea tiġi rispettata. It-tieni. Ipermetti li nirreferi il-mod kif il-kas prestiġ ġi ġestit. Jina kont ministru dak iż-żmien u l-mod kif indirizzajna dan il-kas kien li nalqu il-żoni eh, ta' sajt ta' Spanja biex bekk ma jkunx hemm sajt f'dawk iż-żoni fejn seta' jkun hemm periklu. Aħna kellna l qabel kollox moħħna s-saħħa tal-ċittadini tagħna. Skurajna li l-komunità ta' sajjida ma jfallux u aħna zammejna din id-deċiżjoni sa' deċiżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-kosta Naddafna l-kosta f'rekord ta' 6 xhur u nisfida l-kull wieħed għandha minnkom biex imorru fil-tramuntana ta' Spanja u jkunu tistgħu tammiraw il-ġmiel tal-bajjiet tagħna. Dan grazzi għal mod kif indirizzajna l-każ Prestige. Fuq il-fracking, kulħadd rajħ fideh. L-istati membri jiddeċidu. Il-Kummissjoni ma tirrikjedix l-istat membru li, li jizviluppa teknoloġija ta' fracking u laqqas iċċaħdu mill-li għamelek taħroġ rekomendazzjonijiet fuq dak li għandu jsir jekk stat membru jiddeċida li juża din it-teknoloġija u il-mod kif jiżviluppa l-industrija tiegħu. Hekk tagħmel il-Kummissjoni. Naħseb li f'dan l-istadju il-Kummissjoni qed tiġbor id-dejta xjentifika kollha għanna ħafna esperjenza kemm fl-Ewropa kif ukoll minn barra mill-Ewropa biex bekk nkun nistgħu noħorġu issa b'regoli li gvernaw speċifikament fracking u din għaf l imkien intom il-Kummissjoni u l-Kunsill. Il-Kummissjoni tressaq proposta li tkun tista' tiġi diskussa mill-MEPs li jirrappreżentaw l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi varji tagħkom. Grazzi il-kollega Maragall. Sur Kanjete, tkellimna dwar il-konflitt ta' interess minnħabba l ismatijak tiegħek fis-settur tal-industrija taż-żejt Imma ma tkellimniex dwar tax havens, per eżempju, rifugi fiskali. Forsi, legali, imma ma nistawx naċċettaw un punti vista tal-etika li jew ma inkompatibli. Illi inti kollok kariga bħal din, imbat fl-istess waqt ikollok attività ta' negozju bħal din. Jiena ma naqbilx ma' leġislazzjoni dwar il-kosta. Dan huwa biżejjed biex jiena nirrifjuta il-nomina tijak u koll il-mod anti-Ewropew tal-intraprenditorja tijak. Inti u familtek kelkom eh, interess fil-intraprizi tal-Antille Olandizi, Costa Rica jew Panama u inti temmen li għabbażi tal-informazzjoni li għanna inti għandek tirrifjuta il-nomina tijak ħan nirrispondik blat tlaqliq. Jien qatt ma kelli attivitajiet ekonomiki, ekonomiċi f'intraprizi li operaw f'rifugi fiskali. Jiena dejjem iddikjarajt kollox lil dipartiment tat-Taxxa fi Spanja. Kull tul tiegħi dejjem ġi dikjarat lil dipartiment tat-Taxxa. U jiena kburi minn dan, mandi l-ebda sem f'kumpaniji kelli imma biħejtum. L-aktar mod trasparenti. U bekk tara darbejn għamiltek, jina konvent il-komissarju Juncker xorta kien jinnominan għaliex jien kont komissarju trasparenti. Jiena nizzilt kollox fid-dikjarazzjoni ta' interess finanzjarju qatt ma ħbejt xejn. Beħejt kollox u bekk għandi il-kuxjenza safja. Safja ħafna dejjem rispettajt u ħallast it-taxxa dan huwa obbligu ta' kull ċittadin u jiena kuntent li għamilt hekk. Grazzi. Issa il-kollega Tamburano. Sur kanjeta l-Unjoni Ewropea sissa ma tantx tat attenzjoni lil drawiet tal-konsumaturi li nafu li huwa fattur ta' importanza kbira għal ġlieda kontra l-emissjonijiet. Studju tal-OECD mill-2008 jgħidilna illi 80% tal-konsum domestiku li inkludi l-enerġija uh, jisiru minn nisa u n-nisa jużaw inqas għaliex jużaw trasport pubbliku per eżempju. Inti lest li tirrimedja dak li għad vizavi in-nisa fl-moddi permess ta' approċ innovattiv għal politika tal-klima u tal-enerġija li tqis l-importanza ewlenija tan-nisa fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima u l-frankar tal-enerġija lest illi kollok approċ egalitarju vizavi il-kollega il-kollegi n-nisa tijak li ħajkunu parti mill-Kummissjoni u laqdiet tal-ambjent li spiss ikunu mmexxija min-nisa li jinti wis probabbli ħadd iltaqa' magħhom. Grazzi għall mistoqsija tiegħek. Fid-diskors inizjali tiegħi jiena diġà qed li nemmen li l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa pilastru fundamentali biex ikonna Ewropa aktar ġusta u mlija prosperità jiena nemmen fl-ugwaljanza fost is-sessi. U meta kelli l-kariga politika tiegħi ħafna deputati Spanjoli jistgħu jikkonfermaw dan jiena dejjem fdajt lin nisa b'karigi importanti. Is-sajt, is-Sinjora Fraga, kienet miegħi fil-Ministeru u kienet responsabbli mis-sajt anke fl-agrikoltura, l bidla fil-klima fi Spanja et dan is-settur qed uħsibu mara, evaluazzjoni ambjentali wkoll huma fidejn mara. Bek naf li hija importanti il-figura tal-mara, pożizzjonijiet ta' deċiżjoni, ta' teħid ta' deċiżjoni fil-politika dejjem hemm mintek u dejjem ipprattikajtu dak li hemm Ma dan ukollu jiena naf li hemm effetti tal-bidla fil-klima fuq in-nisa, hemm ħafna eżempji u kien hemm inqal illi hemm bżonn illi npoġġu n nisa postijiet ewlen l-nisa biex niġġieldu l-bidla fil-klima. L-bidla fil-klima tolqod b'mod partikolari lin nisa lin nisa fl-Afrika. Inti, bir-raġun, tfakkar dan it-ħassib dwar il- il-mara fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni u jiena infakrek li fil-kabinet tiegħi ħa nirrispetta l-ugwalenza fost sessi il-kap tal-kabinet tiegħi tkun mara u ħan niżgura wkoll illi l-ugwalenza fost sessi ikun il-prinċipju anke fid-direzzjoni ġenerali. Grazie, adesso la... Grazie, il collega Balzo. Grazzi, President. Komissarju nominat. Għanna opinjonijiet differenti dwar l-enerġija minn nuklear. Ħafna mill-laqdiet ta' protezzjoni tal-ambjent huma kontra l-impjanti tal-enerġija nukleari iżda fl-istess waqt. Riċerkaturi importanti Amerikani qalu li meta nġildu il-bidla fil-klima, l-enerġija minn nukleari tista' tkun ta' beneficju għal pjaneta għaliex hemm min jgħid li l-enerġija nukleari hija enerġija nadifa safja. Naturalment il-kol irridu nappoġġaw l-enerġija li tiġġedded iżda fuq medda medja ta' żmien dan mhuwiex għan realistiku. Il-portafoll tiegħek ma jirgwardax biss il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima imma anke il-politika tal-enerġija. Bek, il-mistoqsija tiegħi għalik x'inhi l-attitudni tiegħek viżavi l-impjanti tal-enerġija nukleari. Nerġa' nirrepeti dan għattu kemm il-darba li id-deċiżjoni fuq il-lejum tal-enerġija hija deċiżjoni li jeħduha l-istati membri. Mhux il-kummissarji Ewropej jgħidu li huma favur xi tip ta' enerġija u kontra xi enerġija xi tip ta' enerġija. Oħra? Jekk. Stat membru ikollu skart nukleari għanna leġislazzjoni apposta u kummissarju f'każ bħal dak irid jiżgura li hemm l-iktar livell oli possibbli ta' sigurtà u hekk għamilna bid-direttivi tagħna dwar is-sigurtà u naħdmu flimkien mal-enerġija Ewropea Juratim u rridu nigarantixxu li jekk ikun hemm xi stati membri illi jixtiequ jiżviluppaw enerġija nukleari dan jagħmluh garanziji sħaħ. Sikurezza totali, bekk meta l-Istati membri joħorġu bi proġett u jresquh il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni tirrevedih ħalli tidentifika xi problemi l-Istati membri jistgħu jażlu it-tip ta' enerġija li jixtiequ bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Hemm bosta pajjiżi li jixtiequ din l-enerġija. Oħrajn edin jgħalquhom l-impjant il-Belġu l-Ġermanja, per eżempju, iżda xi stati membri hemm iridu reaturi ġodda u qed jibnuhom l-Ungerija, Renju Unit il-Kummissjoni trid tibqa' b'sebgħinej trid iżomm sebajnej fuq l-iżvilupp il-ġodda u tiżgura li l-proċeduri adottati mill-kumpaniji jikkonformaw ma' kriterji ta' sikurezza, ta' sikurezza u l-iskart tal-enerġija minn nuklear isegwu l-linji gwida u kol ikun hemm livell ta' sikurezza għal gas. Bekk jiena nemmen li tkunem livello ta' sikurezza. Issa ngħaddi simbolu tal-poter din il-kamra l-kollega Zerzi Buzek li ħajmexxi it-tieni nofs ta' din il-laqa. Grazzi President. Grazzi Giovanni. għadna kemm intemmu l-ewwel parti, it-tielet parti u issa nibdew bir-raba round għall-interventi Għanna l-ewel kellim, il-kollega Ivo Bellet. Grazzi, President. Sur kanjeta unek u d-diemek ninsab. Lejla tajba. Naprezza tassew l-involviment tijak meta l-impen tijak meta ġib tal-mistoqsija ta' Mattias Grote dwar riforma ta' sistema tal-ITS u lik tal-implementazzjoni tal-NSR Market Stability Reform. Inti għallejat tana dak li huwa ħin u anke il-backloading. Għandi mistoqsija supplementarja. Kif nistaw nżewġu din l-ambizjoni mal-tassib leġittimu tal-industrija b'mod partikolari li ma garanziji effettivi tista' inti tagħti tista' nistgħu aħna nagħtu tista' l-Unjoni Ewropea tagħti lil dawk li jkollhom l-aħjar prestazzjoni, l-aqwa performance fl-industrija biex niġġieldu il-carbon leakage mod partikolari wara is-sena 2020. Grazzi, kollega, it-tweġiba, il-Kummissarju nominat. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Intenni. Għanna l-ikbar suq tal-karbonju fid-dinja. Min et jieħu bħala eżempju. Iċ-Ċina, l-Istati Uniti, dawk li qed jiżviluppaw suq tal-karbonju jew l-Iżvizzera. U fil-ġejjeni irridu norbtu s-swieq tagħna ma' suq tal-karbonju globali bekk għandna responsabilità kbira u kif nistgħu nsawruh dan is-suq. Għal dan il-għan irrid ikun effiċjenti immens imma irridu wkoll nikkonsidraw l-industrija tagħna. Għanna għan ewlin fl-Unjoni Ewropea, it u l-impjigi. U tkabbir u l-impjigi huma l-aktar żewġ elementi importanti li għandna nqisu. Jista' jkollna settur industrijali ta' 2% tal-GMP u l-industrija tagħna bekk tkun kompetittiva biex nagħmlu dan irridu nkomplu bis-sistema ta' free allowances. Biex nevitaw il-carbon leakage fil-qafas ta' qabel, skont studji tal-Kummissjoni, ma kienx hemm migrazzjoni tal-kumpaniji minħabba prezzijiet tal-karbonju li dejjem żdiedu, iżda f'sistema aktar effiċjenti kif ħajkonna il-prezzijiet tal-karbonju jistgħu jiżdiedu daqsxejn. E aħna hemmhekk irdu nipprotezu lill industriji lill l-aktar effiċjenti ħan nagħtuhom allowances bl-ħlas, irdu nfasslu sistema ġdida, imma mbagħad ukoll irridu nikkonsidraw il-problema ta' xi pajjiżi illi jiddependu immens fuq il-faham għall-impjanti tal-enerġija u naraw jekk eh, ikonniex eċċezzjonijiet għalihom derogi biex huma jkomplu jappoġġaw l-industrija u l-impjanti tal-enerġija tagħhom. Din hija din nista' niddiskutija mal-Parlament. Jiena les li niddiskutija mal-Parlament is-sistema l-ġdida għaliex għandna responsabilità kbira rridu nibnu l-ikbar su eh, bi prestazzjoni fl-Ewropa. Fid-dinja, skużawni il sinjora Garcia Perez. Inti l-Kummissarju nominat għall-azzjoni tal-klima. Inti kont ministru fi gvern li adotta liġi Spanjola dwar il-kosta. Kienet ta' għajb, ta' għajb fl-Ewropa. Sors ta' għajb. U eh, kienet teddida għal-erda tal-wirt naturali tagħna. Il-gvern tiegħek iġġielet kontra l-bidla fil-klima u issa qed tgħid illi għandek għal qalbek il-bidla fil-klima li l-ilm il-portafol tijak tittaraf li jem kwistjonijiet oħra illi għalina jamluwa diffiċli naprovawk inti tinsulta l-nisa Umbat biex tindirizza konflitt ta' interess eh, li għat u d-majnejn kullħat inti biħejt malaj malaj l-isma tijak u 24 si qabel dan ismiħ il-bira infatti inti jett illi inti rċefejt xi flus mill-partit tiegħek informazzjoni li kont ħbejta, ħbejtinna. Inti f'pożizzjoni hija f'pożizzjoni biex tkun kummissarju, hekk taħseb. Muchas gracias, señora diputada. Voy a decirle dos cosas. Grazie, onorevole membru. Jew affarijiet għandi xi ngħidlek. Jiena b'mod sistematiku dejjem ivvutajt meta kont Ministru tal-Ambjent il-proposti tal-Kummissarju fil-Kunsil tal-Ministri dejjem appoġġajt il-proposta tal-Kummissjoni kont parti mill-grupp mill-grupp dwar it-kabbir ħadrani. U il-ministri konna qegħdin niġildu għall-effiċenza tal-enerġija, l-enerġija li t u ma konniex kontenti bil-fossil fuels U jien ma kontx ma kontx komissarju nominat, jiena ma beħejt xej blaħdoċ. Beħejt l-isma meta, meta sirt komissarju nominat. Ma kellix għaġla, le, laqas ġem biex nbeħ kollox. Trasparenza u koerenza għamilt il-lista il-liġi tal-kosta biex inħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Dawk bil-bosta l-investew fi Spanja, xtraw proprjetà matul il-kosta ta' Spanja u mill-lejl għannar sabu u din il-liġi Ewropea li kienet tgħid li l-proprjetà tagħhom m'għadix teżisti mill dan biex nopproteġi l-interessi tagħhom ma ħbejtilkom xejn xejn ma żammejt mistur onorevoli deputata għaliex fis-CVTA. Hemm miktub li jun li jien kont president ta' kumitat kariga politika li ma kontx niġi imħallas għalija. Fid-dikjarazzjoni tiegħi mill-bidu net, mill-ewwel jum. Fid-dikjarazzjoni ta' interessi jiena semmejt din il-pożizzjoni biex bekk il-kumitat ġuri ikun jista' jevalwa u japprova. Jiena dikjarajt kollox id-Dipartiment ta' Taxxi Interni. Jiena it-taxxi ħallastom ġibt ruħi mod trasparenti. Grazzi komissarju nominat għad dikjarazzjoni tijak. Onorevoli Ashley Fox, se joġbog. Grazzi, President. Lejla tajba sur kanjete. Awnek jgħat. Jena mish interessat dak li għamel huk ta' rispett. Bħalissa hemm 248 proġett ta' interess komuni li huwa parti mit-ten ti u CEF budget ta' 5.8 biljun euro għal seba' snin. Ħafna m'dawn il-proġetti mhux ħajġu finanzjati hekk kif isser Tista' tgħidilna xi kriterji ħatuża ħalli tiddeċiedi liema proġetti jiġu finanzjati u liema le forsi l-President jistaqsi lill grupp SND ħalli jifqu jitkellmu mal-konsulent tagħhom. Palissa qed nifukaw sabiex intejbu l-pipelines tal-gas u kif għat iżgura li ntefqu bizzejet fonti ħalli intejbu il-grid tal-elettriku tagħna. It-tweġiba. Jiena nikkonsidra l-proġetti kollha biex jinaqdu l-pajjiżi, jkun hemm rabta aħjar bejn il-pajjiżi, kun hemm interkonnessjoni nikkonsidrhom bħala priorità ewlenija huwa minnu illi permessa l facilità Connecting Europe għanna 5.8 biljun euro biss. Satir ħana mill fil-ġejjeni, meta ħana nirrevedu il-qafas finanzjarju i li jiena nidġielet sabiex din kun priorità l-Europa, xaħġa oħra ħan għamil. Il-pakketti li aħna ħan wet u dawk ta' 300 biljum ħan prova nara li jkun hemm finanzjament għal dawn il-proġetti. Nieħdu l-finanzi, l-fondi minn hemmhekk. U kol nużaw kemm jista' jkun flejes mill-Fond Ewropew ta' investiment. Issa l-proġetti ta' interess komunitarju fitre xi ħaġa importanti għalija li mhux il-Kummissjoni tiddeċiedi li huma l-iktar proġetti importanti għandna flimkien mal-gruppi reġjonali u regolaturi, operaturi, kumpaniji, partijiet interessati, aħna niddeċidu biex naraw x'tip ta' mertu għandhom il-proġetti. Il-proġetti tal-aktar interess għalija huma dawk illi jridu jaqdu il-pajizi, joħolqu interkonnessjoni fost il-pajizi. U kol li jagħtu sikurezza enerġetika għall-Unjoni Ewropea Għalija dawn huma l-aktar proġett importanti imma huwa fidej l-entitajiet reġjonali u rridu naħdmu fiħdan qafas reġjonali. Din mhix deċiżjoni tal-Kummissarju. Nammetti li l-faċilità Connecting Europe għandha ammont ta' sew limitat u fiħdan l-MFF il-ġdid irridu niġġieldu għal dawn il-proġetti għaliex dawn il-proġetti ta' min joffri sostenna li jom, ta' min jappoġġom. L-Onorevoli Vidal. Grazzi, Onorevoli Kanjete. Il-Kunsill Ewropew, il-Parlament u l-Kommissjoni appoġġaw il-lan tal-interkonnessjoni elettrika tal-10% fost Stati membri. Ġib, propost u koll jkun hemm żieda il-fatt illi dillo dan lan mhux qed jiġi mħares Mhux biss huwa għata ostaklu għall-Unjoni Enerġetika ma tikkomprometti l-abilità tagħna li nħarsu l-miri sal-2020. L-Istati membri esperimentaw bl-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded. Imma issa għandhom kapaċità eċċessiva u ma jistgħux jesportaw din l-enerġija eċċessiva inti għandek mod taf kif tista' tiskopri xi modijiet ġodda f'dak li hija interkonnessjoni u mbagħad il-qafas globali Ewropew jekk inqisu kemm importanti l-interkonnessjonijiet jekk ma jkunx hemm kunsens fuq il-miri stabiliti x'tip ta' miżuri konkreti ħa tieħu ħalli żżid l-interkonnessjoni. Grazzi. Priorità u l-nija tiegħi illi nixpruna il-proġetti marbuta mal-interkonnessjoni fl-Unjoni Ewropea li huma meħtieġa u nibdew mill-Baltiku. Imbagħad nispiċċaw fil-Peniżola Iberika. L-isforzi ta' interkonnessjoni ser ikun tasu importanti għal ġejjeni. Din il-ħaġa rridu narfuha imma dik li l-Peniżola Iberika huwa minnu illi sar żvilupp importanti għall enerġija li ġeddet imma kien hemm ħafna problemi. Il-netwerk tagħna mhuwiex intelligenti biżejjed u ma jistax jassorbi il-produzzjoni eċċessiva u ma nistgħux lanqas nesportaw għanna relazzjonijiet tajbin mal-Portugal, per eżempju, iżda ma nistawx nesportaw lejn l-Unjoni Ewropea. Lanqas lejn l-Italja u Renju Unit xi ħaġa li kieku kienet tkun possibbli kieku kien interkonnessjoni aħjar għamilna passi ċkejkna ta' titjib. Il-Kummissjoni qed ħeġġeġ dialogu bej Franza, Spanja, il-Portugal ħalli dawn il-proġetti jitwetqu jisiru realtà kif fatt l-Onorevoli del Castillo Em, kollegament elettriku li jaddi mill-1400 megawatt per eżempju, ħrajna tom daqxaj lura. Irridu li jinstaftajin politiku bejn l-istati membri, ħalli dak li jista' jitwetta jitwetta, mbagħad neħtieġu appoġġ finanzjarju. Appoġġ li huwa meħtieġ għax eh, inkella s-settur privat ma jintervjenix. Huwa meħtieġ l-appoġġ tas-settur privat biex innedu dawn il-proġetti. Irridu nistabilixu għafas norma, għafas leġislattiv ħalli inkunu nistaw naġlu il-proċessi burokratiċi, il saffi kollha tal-burokrazija ma jkunx hemm dew minn. Jien hekk beħseb nagħmel mhux biss dak li rigwarda l-Peniżula Iberika imma l-interkonnessjoni kollha meħtieġa fl-Unjoni Ewropea. onorevoli Valsdorf. Grazzi, President sur kommissarju nominat fis settur tal-enerġija <clears throat> għanna ċerti monopolji naturali imma il-ġejjeni enerġetiku tal-Europa se jirrikjedi kooperazzjoni ma' infrastrutturi kbar ta' enerġija komuni. X'nistgħu namlu biex nużaw dawn l-infrastrutturi kbar u żar, jina nemmen illi jekk aħna irridu insibu bilanċ xieraq, irridu l-ewwel qabel kollox niġġieldu kontra il-monopoli jekk xi ħadd qiegħed jabbuża minn pożizzjoni dominanti jiena nikkuntattja l-kollega tiegħi li huwa responsabbli għal kompetizzjoni biex naraw jekk din is-sitwazzjoni tistax tiġi korreġuta. Imma l-aħjar mod li naġiċu għalli nizguraw li aħna nikkompletaw is suq interna l-enerġija u prerekwizit għal dan u għalli it-tielet pakket tal-enerġija jiġi implementat bisħiħ. It-tieni net irridu nfasslu miżuri ġodda fuq il-grids intelligenti u konnessjonijiet traffiku trasconfinali, eccetera, dan irrid isir għaliex aħna qegħdin ngħixu fera fejn Il-konsumaturi għedin fil-qalba tal-konsum għanna il-meters intelligenti, il-smart meters, em, eh, eh, apparat domestiku li jgħamil użu effiċenti tal-enerġija, l-konsumaturi jistaw joħorġu u jixtru dak it-tamir li l-inqas jaħli enerġija u rridu nsaħħu il-grins u anki il-possibilitajiet illi nkunu indipendenti f'dak li għandu xaqsam provista tal-enerġija, jekk is-suq tagħna ikun trasparenti, suq li jkun ukoll ikkompletat, ikonna kif għattilkom jena fil-bidu ta' dan is-smieħ jiena tilkom li aħna nikkompletaw is-suq waħdini tal-enerġija hija xi ħaġa fondamentali. Irid ikun hemm prezzijiet trasparenti jekk aħna naqdu f'wieħed is-swieq frammentati l-Unjoni Ewropea ssir aktar kompetittiva u l-prezzijiet jonqsu jekk inkomplu naħdmu b'mod iżolat maħniex se nkunu kompetittivi u se jkollna problemi kbar bil-prezzijiet. Għalhekk il-bilanċ bejn il-kbir u żgħar hija xi ħaġa li nistgħu insibuh uh, eh, fil-dan is-suq eh, waħdieni. Sur Kanjete bħala Ministru Spanjol għal l-ambjent u għawnek nisħaq fuq il-kelma ambjent, inti kont favur il-fracking u l-importazzjoni ta' prodotti mill-Kanada. Issa, jew inti kont favur, jew inkella ma kellek xil-ħila tilqa kontra dawn l-affarijiet. Issa, inti għandek imsieħeb eh, fil-negozju li mhux biss huwa ħuk tar-rispett imma huwa imsieħeb tan-negozju tiegħek għal 25 sena u eh, kien hemm ukoll każ ta' frodi fiskali kontra il-kumpanija li inti kont involut fiha fl-moddi. Kif se tindirizza il problema kif se taħroġ minna? Sur Turmes, jena ma nafx neġib ta' din l-informazzjoni. Inti għattajt li għallek xaħat imma jena fil-dikjarazzjoni eh, tal-interessi finanzjarji tiegħi intom uh, tafu li għattilkom li jena avokat u jena nħu bħala ministru ambientali jena maħħaċ dawn deċiżjonijiet U l-istess jiġri fil-Kommissjoni Ewropea kultant għaddi tiegħek u drabi oħra le għaddi tijaj fuq il-backloading imma m'għaddiċ tiegħi fuq kwestjonijiet oħrajn. Imma dejjem trid eh, tipparteċipa fit-taqtija jiena għamilt għaddejt leġislazzjoni eh, ambientali li kienet liktar stretta li qatt kien hemm fi Spanja, bbażata fuq kriterji, kriterji sodi. Issa inti bħalissa inti semmejt il-TOSANS. Um, il-ramel il tosans il ramel tal qatran u issa jrid jiddeċidi l-Parlament kif jaħseb l-aħjar u meta ikun hemm deċiżjoni li tkun ittieħdet gvern ma jistax joħodha imur kontra Spanja trid tkun konformi ma' liġijiet Ewropej jekk ma tagħmilx hekk jitieħdu passi kontra tagħha. Jekk jiena nkun kummissarju responsabbli għall-ambjent irrid niżgura illi l leġiżlazzjoni Ewropea tiġi rispettata. Jekk ikun hemm proibizzjoni fuq il- il-ramel tal-qatran u dan ikun konformi mal-regoli ta' WTO nimxi fuqhom.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 li qed issir famuż għal xi ħadd li ma jemmenx fil-kapaċitajiet eh, intellettwali tan-nisa, naħseb inti kontenti li daxxol se jmur għand raġel. Tista' tgħid li għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha tajt li se jkun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet tal-effetti tal-gassijiet perfetta sera ta' 40% meta l-Unjoni Ewropea temetti bis 12% minnhom. Inti taqbel miħaj illi dan il-pjan illi nofqu dawn il-flejjes gbar fuq miżuri ta' mitigazzjoni se jkollhom effetti negattivi fuq l-ekonomija dajfa tagħna. Aħna nafu illi namlu x'namlu kontra l-emissjonijiet xorta se jkomplu jiżdiedu dawn l-emissjonijiet għaliex kull ċinis irrit ikollu friġ u jkollu Ferrari wara l-bib ukoll għawnek il-President jinterrompi l kellim jintefa l-mikrofonu tal-kellim. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Il-President fakkar l kellim illi għalaqlu il-ħin. Designate, if I ask you for the answer. Well, uh, first of all, trust... Uh, l inti ma temminx fil-bidla fil-klima u jiena ngħidlek illi għandna problema kbira eh, bil-bidla fil-klima it-temperatura tad-dinja edha tizdiet. U inti qed tgħidlu mbagħad għalfejn irridu nofqu ħafna flus meta aħna għandna biss emissjonijiet ta' 12 fil-mija. aħna dak li rridu namlu huwa biss l-isforzi li rridu namlu aħna biex iż-żieda ta' temperatura ma tkunx iktar minn tnej żewġ gradi. Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima għandha bżonn mexxej u l-Ewropa għandha tkun dak il-mexxej u aħna dejjem konna il-mexxejja minn Copenhagen il-qoddim fis-summit skolla konna aħna il-mexxejja u rridu nibqgħu fl-istess pożizzjoni anka f'Pariġi. Faċ li li wieħed jgħid ħadd ma jagħmel xejn ma nagħmel xejn. L-affarijiet jibqgħu kif ikunu, ma jinbidel xejn u jkollna katastrofi. Għandna bżonn ta' min imexxina l-Ewropa trid tmexxi, l-Istati Uniti jridu wkoll jieħdu pozizjoni soda jifissaw għanijiet ambizjuzi biex aħna nkunu kompetittivi fuq livell globali, nkunu eh, kompetittivi aħna noħolqu l-impiegi. Bil-pakket bil tal-2030 nistaw noħolqu miljon impiegi. Aħna hekk irridu nillimitaw il-bidla fil-klima noħolqu l impiegi biex ikunu kompetittivi. Aħna irridu niżviluppaw standards ġodda, prodotti ġodda biex nkunu kompetittivi. Din hija il qoddim u jiena nemmen li nistgħu nkunu mexxejja f'dan ir-rigward u nkunu kompetittivi ekonomikament. Grazzi ħafna. Is-Sur Marcus Peter. Grazzi ħafna sur kanjete tal-li tant tweġibiet, tant kompluti u tant kont trasparenti fil-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tijak. Naħseb illi dak illi soba li inti esprimejt għal komment illi għamilt fuq il-gwaljanza bejn nisa u l-irġil għandu ikun eh, aċċettat issa fuq l efficienza fl-użu tal-enerġija ħafna stati membri qegħdin issibu eh, sibuha diffiċli li jilħqu il-miri tagħhom għaliex huma miri eh, ambizjużi ma wkoll għaliex hemm miri burokratiċi kif nistgħu nkunu iktar flessibbli u kif nistgħu nużaw inċentivi biex niżguraw li kull pajjiż jista' jagħmel dak kollu li jista' dak li huma ejjum ta' enerġija li jġeddu enerġija u diossidu tal-karbonju sabiex kulħadd ikun jista' jagħmel il-kontribut tiegħu. biex nilħu l għanijiet hemm bżonn illi l sforz ikun maqsum bejn l-istati membri. Imma irridu nagħmlu dan dejjem fid-dawl tal-kapaċitajiet ta' kull stat membru u s-sitwazzjoni li jinsab fija. Ġifiri rridu noqogħdu attenti fl-approċċ illi aħna nieħdu fid-distribuzzjoni tal-isports. Rridu nagħmluha fl-ITS għandna din is-sistema ta' uh, valuri ta' referenza, ta' benchmarking, fil-non ETS irridu nqisu situazzjonijiet differenti li hemm bejn l-istati membri biex nifissaw l-anijiet vinkolanti fl-enerġija li tiġġedded mhux se jkollna miri vinkolanti imma xorta se jkollna nieħdu impenji min-naħa tal-istati membri eh, illi irridu jkunu kol jirriflettu il-possibilitajiet illi għandhom l-istati membri għalix hemm stati membri li għandhom iktar diffikultajiet minn l-oħrajn, imma fuq livell globali nistaw ikonna minimu ta' 27 u kena ħafna odot għaliex anke fuq fu dak li rigwarda l-enerġija u użu effiċjenti tal-enerġija nistgħu naħdmu wkoll fuq il-konsumaturi. Nistgħu na pereżempju nagħmlu iktar fil-qasam tal-bini, tal fil-tisħin, anke individwi jistgħu jenuna biex nilħqu dawn l-anijiet ġifiri għanna odda importanti ħafna fid direttiva dwar l-użu effiċjenti tal-enerġija bil-direttiva dwar il-prestazzjoni tal-binjiet u anki bil-introduzzjoni tal-meters intelligenti fi sistemi kollha. U dawn edin jiddaħlu fil-pajjiżi kollha għall l-elettriku u l-gas. Se jkun hemm iktar minn 12 biljun meter intelligenti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 Inti biħsibek tissanzjona l-Ispanja jekk ma tirrispettax il-mira ta' 20% sa 2020 għaliex kienem standard tal-gvern nazzjonali li ħass li ma kienet ċedeja tajba. Inti biħsibek tiħu passi Eh, illi eh, taġevola l-affarijiet favur il-klima meta inti eh, fi Spanja meta kont ministru inti ostakolajt dawn il-miżuri? Naħseb inti qed titkellem dwar xi ħaġa li deret fil-gazzetti. Mbagħad dak li għamel il-Gvern Spanjol huwa li ra illi kien hemm premiums eċċessivi għall-enerġija li tiġġedet Imma l-kontribwenti ta' taxxa fi Spanja ma jifilħux għal dawn il-premiums għaliex huma ma taxxi jew inkella kontijiet ta' dawl li jiġu ikunu ola li jiprofdu il-flus mbagħad għal dawn is-sussidji. 20% forsi jider raġonevoli għalik, imma mu raġonevoli xejn meta tipprova tibbilanċja il-kontabilità il nazzjonali mandu ikun hemm dubji dwar dan jekk jiena nkun kommissarju jiena nap li napplika sanzjonijiet fuq Spanja jew kull pajjiż ieħor illi ma jirrispettax leġislazzjoni Ewropea li tkun vinkolanti fl-2013 kont ma sanna f-16.1 fil-mija fis-Spanja. Mbagħad jekk sa 2020 ma nkunux il-ħaqna l-għanijiet tagħna rridu naraw għaliex naħdmu flimkien mal-istati membri jekk ikun hemm stati membri li mhumiex qegħdin. Represento l-interess de 500 miljones de europeos. Jena nirxtiq nirrapprezenta l-interessi ta' 500 miljon ċittadin, dan huwa dmir tiegħi, dan l-impenn tiegħi. Hekk ħan id-dedika ruħi li nagħmel jekk tittuni l-fiduċja tagħkom. Kolik Ian Duncan as a next speaker. Il-kellim li miss. <clears throat> Thank you very much, Mr. President. Mr. Kenyan. Grazzi ħafna Sur President, Sur Kanjete, inti taf li l-Skozja t-produċa ħafna enerġija u nittama li kollok l-opportunità li tiġi biex tarax qed nagħmlu hemmhekk jiena ħadgost nisimak titkellem favur eh, grid għal baħar ta' Tramuntana. Tista' tina kalendarju dwar dan u x-budget jista' jkun allokat għalih. Ma tantx eh, imma eh, kont ħerqan dwar il-kummenti li għamilt fuq il-fracking tista forsi tajdilna xbeħsibek tagħmel biex tiżgura li l-istati membri zommu kompetenza fuq il-qafas regolatorju dwar l-estrazzjoni tal-hidrokarburi ma anke fuq il-fracking mod partikolari nafu illi l-estrazzjoni tal-gas tista' twassalna għal eh, ġejjeni enerġetiku ġdid u aħjar. Thank you for your question. Eh, eh, Komissarju nominati. L-impjant li jem u l-inizjattiva li jem l-impjant li l kosta fil-Bahar ta' Tramuntana hija xi ħaġa importanti anke biex ikun hemm l-interkonnessjonijiet u tista' solvi i problemi. Iżda jiena ħanamel l-almu tiegħi biex nara kif nistgħu nappoġġaw din it-tip ta' inizjattiva. Dak li nistgħu għedek minn ħatija, naf li r-riżorsi huma skarsi, ħan s-silet biex ikun hemm programmi finanzjarji li jagħtu rizorsi addizzjonali iżda dawn huma wieħed mill-prioritajiet tagħna u anki fir-rigward il-proġetti tal-Baħar Baltiku rridu interkonnessjonijiet għax dawn importanti. L-interkonnessjonijiet u l-approċċi reġjonali huma ta' importanza enormi. Bħalissa qatt m'għandniex suq tal-enerġija integrat, imma bil-mod il-mod nistgħu nibdew nibnu l-affarijiet minn suq reġjonali ta' integrazzjoni niżviluppawhom norbtuhom ma' xulxin u bil-mod il-mod naslu għal suq tal-enerġija integrat li huwa l-anaħħar li nixtiequ nilħu. <clears throat> Hemm eżempji tajbin bħal pereżempju l-Forum Internazzjonali tal-Enerġija li qed jaħdem tajjeb mal Benelux, ma' Franza, ma' Ġermanja wkoll dan binnafu u għanna l-interkonnessjonijiet baltiċi imma rridu nkomplu niżviluppaw ukoll l-approċċ reġjonali. Dan għandu jsir fuq livell globali biex noħolqu interkonnessjonijiet mhux biss tip wieħed enerġija ma' ħafna tipi il-gas, l-elettriku, l-żejt, kollox flimkien biex bekk ikonna taħlita ta' enerġija raġonevoli. Fir-rigward il-gas ta' xejl, narrepeti dak li qed qabel. Ħan nistudja l-affarijiet, nara kif il sistema qed taħdem, u mbagħad napprova l leġizlazzjoni wara li nkun rajt bajnejja x'ġara fl-Ewropa f'dawn l-ewwel esperjenzi li qed inqattaw. Grazzi, issa Jose Innazio Ferrija. Grazzi President, grazzi Sur Kanjete fil-mistoqsijiet, fil-tweġibiet bil-miktub l-Parlament Ewropew titkellem dwar ħtiġijiet li s-settur ta' trasport jikontribwixxi biex inaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Madana kollu parissa hemm diffikultajiet fil-trasport tal-avjazzjoni u trasport marittimu. Il-pjan għat trasport marittimu huwa l-ewwel pass il qoddim u għat memx għanijiet biex innaqsu l-impatt ambientali tagħhom it-nġis minn dan it-tip ta' trasport għandu impatt kbir fuq is-saħħa u fuq il-klima. Għat-trasport bl-ajru l-Unjoni Ewropea faċċat rezistenza internazzjonali kontra l-ITS. Inti biħsibek ikollok passi regolatori iktar ambizjużi għall emissjonijiet marittimi x'beħsibek tagħmel internazzjonalment biex tara li ssir xi ħaġa globalment mingħajr diskriminazzjoni kontra l-Ewropa Xenajdu dwar l-blukkaġġi li hemm bħalissa fil-settur ta' trasport blajru. Xandu jikontribwixxi biex nilħqu l-anijiet hemmhekk ukoll. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Mistoqsijiet interessanti, is-setturi kollha jridu jikkontribwixxu għal ġdida kontra tibdel fil-klima. U minnu li ngħidu li ċertu setturi jikkontribwixxu b'modi differenti. Fil-kas ta' trasport blajru, dan soġġett għal l-ITS. Iżda il-trasport interkontinentali barra u lejn l-Unjoni Ewropea faċċa problemi. U għalhekk jekk nindirizzaw dan namlu pass il qoddim però rridu biex dan iseħ rridu naraw jekk likaw l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili mhux kapaċi torganizza regoli fuq livell globali. Jekk li kaw jirnexxila tagħmel dan sal-2016, allura mbagħad ma jkunniex għalfej nagħmlu regolamentazzjoni. Madana kollu, jekk ma niksbux ebda riżultati fi kaw fl-2016 u ma jkunx hemm regoli komuni ikonna morru lura għad-direttiva u il-koll ikonna nedeterminaw jekk nimplementawx l-affarijiet mod jew kifinu bħalissa jew namlu xi emendi. Għalissa rridu nistennu sal-2016 u naraw xieġri fil-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. Għat-trasport marittimu, l-IMO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima, ser tindirizza il-kwistjoni. Bħalissa żviluppajna sistema ta' monitoraġġ verifika u spezzjoni biex naraw li huma l-bastimenti li qegħdin nitsu l-aktar għaliex irridu nkunu nafu l-affarijiet qabel ma nfasslu leġizlazzjoni. F'dal każ irridu nkunu nafu li huma l-emissjonijiet u x'inhuma. Dan diġà ġiel l-operaturi jqogħdu iktar b'sebajnejn u jekk l-IMO tieħu deċiżjonijiet, allura mbagħad naraw jekk nistgħu xemmexxu l-affarijiet fuq livell Ewropew. Imma bħalissa għal dan it-trasport irridu naraw ser jiġri fuq livell reġjonali. Hija problema globali li teħtieġ tweġiba globali. Grazzi l-Onorevoli Kajnen. Grazzi. Ikkoraġini jekk sejra żball. imma jiena fimtek li inti impenjat bisħiħ għal ġlida kontra tibdil fil-klima li hija teddida serja għal bnedmin. Li qed timpenja ruħek bsaħtek ruħek u b'ġisnek għal eh, MSR, rizerva ta' stabilta tas-suq, anki għal prezzar li jkunu effettivi għal tibdil għal ġlida kontra tibdil fil-klima u inti appenjat ukoll għal super smart grids pan-Ewropej u anki għal patt globali għal klima. U impenjajt ruħak li u ukoll għall enerġija li t-ġeddet. Nixtieq nisma' kentejn aktar minn għandek dwar dan. Nafu li qed nużaw 1.5 fil-mija tal-rizorsi globali bħalissa u issa probabbilment nużaw erba darbit aktar sal-2050 u għalhekk ser nagħmlu għall-ambjent u l-industrija.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 tkabbir li jkun favur l-ambjent fl-Europa. Muchas gracias, señora diputada. Nosotros, eh, no, in inglés. Grazie, signora. mek bl-Inglis. Nistaw namlu ħafna biex ikonna tkabbir favur l-ambjent f'ħafna osma. L-ewwel qabel kollox għandna l-opportunità tal-enerġija li tiġġedded. Nistgħu niżviluppaw l-enerġija li tiġġedded fl-Unjoni Ewropea u anke niżviluppaw l-industrija b'tali mod biex bekk kun tista' tuża dawn lejjun il-ġodda b'riċerka u żvilupp ġdid. Għanna xi materjali ta' enerġija li tiġġedded bħal eżempju l-enerġija mix-xemx jew mir-riħ imma oħrajn li mhumiex l-istess. Per eżempju, CCS, dit u l-ħazna tal-karbonju. Dawn kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija b'użu baxx tal-karbonju. Ġifieri għandna opportunità, imma għandna opportunità oħra l-effiċjenza tal-enerġija. Irridu naraw kif jimbnew l-affarijiet irridu naħdmu mal-qasam tal-kostruzzjoni għaliex bħalissa qegħdin nirrinovaw wieħed fil-mija tal-bini kull sena. Dan il-perċentwal mhux biżejjed għandna naslu għal tnejn fil-mija u dan joħloq ħafna impjiegi. jekk l efficienza tal-bini dan ħajoħloq ħafna tkabbir ekoloġiku. Irridu noqogħdu attenti għall appliances li jikun sma' ħafna enerġija. Irridu neħilsu minnhom kem jista' jkun bil-mod il-mod u għandna qodda tajba eh, biex nagħmlu dan. L-eco-labeling. Hemm ħafna oqsma li jistgħu jiżviluppaw, jista' jkun aktar tekniċi tekniki ta' kombustjoni, impjanti aħjar, jiġifieri hemm ħafna possibilitajiet 4 miljun impik diġa edin hemm nistgħu noħolqu miljun ieħor. Kull ma jonqos huwa rrieda biex nbidlu mill-ekonomija b'użu kbir tal-karbonju għal użu baxx tal-karbonju. Grazzi, Sinjura Bonafè. Grazzi President. Il-President Juncker Juncker fi u anke fil-Parlament penja ruħu għal 300 biljun euro bħala pjan ta' investiment u aħna b b'sebajnejn biex dan impenn iżom miegħu mill-aktar fis possibbli għaliex inħossu li fl-Ewropa hemm bżonn noħorġu minn din il-politika ta' austerita u biex nagħmlu dan rridu ninvestu aktar fis-setturi li inti għandek fil-portafol tiegħek għalek nishtiq nistaqsik, tista' t-specifika daw 300 biljun euro fejn ħajmorru anki għal l-azzjoni tal-klima u anki għall impigi ekoloġiċi li intimpenjajt ruħek l xser ikunu l-prioritajiet f'dawn il-pjanijiet ta' investiment biex tħeġġeġ l izvilup tal-efficienza tal-enerġija, tal-enerġija li tġeddet impenniħor li ħattan ruħek l-lum. U jekk fihom tista' xissib spazju għal finanzjament tal-iżvilupp teknoloġiku tal-networks tal-grids intelligenti. Grazzi. Grazzi. L-ewwel ħaġa li nixtieq wieġbek hija li hawnhekk għandna opportunità kbira. Il-Kummissjoni ġdida tista' tagħmel l-aħjar għażliet tal-investiment tal-enerġija u ġdida kontra tibdil fil-klima. Dan billu nużaw il-fondi strutturali u l-budget komunitarju. Dan ħandaħlu fil-miżuri kollha tagħna imma 20% rrit ikun allokat ta' tlida kontra tibdil fil-klima. l għu ħaġa li t-tamel kommissjoni hija li turi li tagħmel mod biex l-istati membri jużaw l-opportunitajiet li għandhom fil-fondi strutturali biex bekk jallokaw rizorsi għal kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Mill-tarif preliminari dwar l-implementazzjoni tal-pakket mill-2014 l-2020 matul l-ewwel snin ta' tnedija ta' dan il-pakket minn 2014 il qoddim 12% qed jiġu allokati. Ġalo darba il-ftejmiet ta' sħubija jidħlu sow fis seħħ u jkollna l-arranġamenti ekoloġiċi dan il-perċentwal ħajjiżdied. Mbagħad flimkien mal l-EIB ser naqblu fuq mezzi ġodda ta' finanzjament, inkluż il-project bonds. U anke mezzi oħrajn biex nwaslu investiment privat. L-efficienza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded te jeħtieġu l-appoġġ tagħna dan jitwassal mill-pakkett ta' 3 biljun euro għalhekk taħt il-responsabilità tal-Viċi President b'dan il-portofollu fl-imkien mal-Kummissarji l-oħra inkluż dawk kabbiru l-impjiegi lokaw riżorsi għall-efficienza tal-enerġija. Fil-pakkett ta' Sur Juncker Dan il-mezzi qegħdin hemm flimkien anke mal-fondi strutturali u anke mal-EIB nkun nistgħu nagħmlu qabża kbira ta' ġgant il qudiem lejn dan it-tip ta' tkabbir. Grazzi sur Zanonato, anzi qabel is-sur Rubik. Niskuża ruħi jgħid il-President. Iva, grazzi, President, Kummissarju nominat. Merħba l-Parlament Ewropew. Jiena vera gburi li għanna ħadd bl-esperjenza fil-qasam li għandu l-esperjenza li huwa kapaċi u ħaġa tajba li għanna nis bħalek li jistaw jisiru kummissari. Kentejn fuq il-produzzjoni favur il-konsumaturi. Kif nistaw nagħmlu xaġa l-konsumaturi, speċjalment dawk eh, il-konsumaturi individuali, il-familji, biex ikollhom enerġija li ma tkunx tiswa ħafna flus. Il-faqar fl-enerġija hija problema. Issa fuq il-fornament tal-enerġija, semmej dan il-punt. Teknoloġija intelligenti tista' tintuża forsi tista' tressaq xi proposti fuq it-teknoloġija intelligenti? Tista' kemm kemmtejn fuq dan? Iva, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett naħseb illi għandna niżviluppaw grids u arloġġi intelligenti li kejlu l-enerġija. Dawn irridu jkunu fil-qalba. Il-konsumatur irid fil-qalba ta' dawn l-għażliet biex bekk inwasslu enerġija li tiswa nqas flus, biex bekk il-konsumatur ikun jaf kemm qed jikonsma enerġija u li jkollu l-protezzjoni. Dan importanti l-konsumatur. Bekk nkun nistgħu nafanzaw. Jekk il-konsumatur jiġġenera l-enerġija tiegħu bis-sistemi tal-firxa tal-enerġija, ikun tajjeb. Dan rridu nipprovaw nirregolamentaw, ħan nipprova nistabilixxi inizjattiva leġislattiva biex naraw kif dan għandu jiġi maħdum fuq livell Ewropew. Bħalissa kull stat membru għandu approċċ differenti. Naħseb li hawnhekk id-deċiżjonijiet Ewropej jista' jkollhom valur miżjud. Hawnhekk irridu nirregolamentaw kif il-pajjiżi jistgħu jużaw l-enerġiji tagħhom imma nikkonnettjaw kollox mal-grid Allura rridu nirreflettu daqsxejn kif ħanaħdmu fuq dan il-qasam. Umbat hemm l-kwistjonijiet tal-faqar tal-enerġija fejn hemm min m'għandux aċċess għall-enerġija kif semmejt inti. Dan rridu naħdmu fuqu aktar biex naraw jekk għandux ikun hemm definizzjoni ta' nies li huma aktar vulnerabbli fl-użu tal-enerġija u l-aċċess għall-enerġija. Jew le, Hemm ħafna differenzi fuq livell ta' stati membri u diffiċli li konna xaġa fuq livell Ewropew. Imma huwa ċar li hemm ċertu ehm, partijiet tal-komunitajiet Ewropej tagħna li għandhom problemi serji f'dan ir-rigward u rridu nagħmlu dak kollu a dispożizzjoni tagħna biex ngħinuhom. Jew billi ngħinuhom bit-tarif, jew billi jkun hemm insolazzjoni aħjar ta' djar, eċċetera. Dawn huma punti komplikati imma grazzi tal-mistoqsija tiegħek għaliex dawn huma affarijiet li valla pena li nifformalaw leġiżlazzjoni biex nindirizzaw dawn il-problemi. Grazzi. Grazzi. Issa nad mikrofonu lil Sur Flavio Zanonato. Iva, grazzi President. Mistoqsija kemm xejn differenti minn dak li tennaw ħafna kollegi. Għadna l-bot minn suq integrat Ewropew tal-enerġija elettrika. L-armonizzazzjoni kellha twassal għal suq kompetittiv u flessibbli li kapaċi joffri l-konsumaturi u l-imprizi servizzi aħjar binqas eh, u irħas. Dan ma ġarax b'xorta ħażina, speċjalment fil-qasam idroelettriku parti mit-taħlit enerġija u hija enerġija li ilha magħna għal dan l-aħħar seklu fl-Ewropa u tirrappreżenta 16% tal-enerġija kollha tal-elettriku prodotta fl-Ewropa u 69% tal-enerġija rinnovabbli kollha li tiġi prodotta. Issa fl-Ewropa ir-reġims ta' konċessjonijiet għal l-elettriku huma differenti minn pajjiż għal ieħor. M'hemmx garanzija li t tentativi li ċertu pajjiżet jagħmlu bħal Italja, Franza u Spanja li jkun hemm liberalizzazzjoni tas-suq jiġi segwit minn pajjiżi oħrajn. Ser tagħmel fuq dan bħala kummissarju, jekk isir kummissarju. Muchas gracias por su pregunta. Una de las cosas, eh, de los resultados que ha producido el terrorismo. Grazie Meta nħarsu lejn ir-riżultati tat-tielet pakket tal-enerġija, waħda mill-affarijiet li waslet bħala kisbiet huwa li kull darba li iktar er, ma jsiru indipendenti regolaturi billi hemm kooperazzjoni tajba bejnietom nimxu lejn regolamentazzjoni Ewropea. Issa l-pass li huwa regolaturi Ewropej għandna bżonn li waslu dan il-pass biex bekk ikun hemm armonija bejn il-regolaturi nazzjonali u dawk Ewropej. Irridu armonizzazzjoni u minnu l-suq mhux integrat, l-affarijiet varjaw minn pajjiż għal ieħor. Il-kompetenza nazzjonali tapplika anke fuq l-enerġija idroelettrika u għalhekk irridu nirrispettaw il-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Minnaħdana ovvjament irridu nresqu kemm jista' jkun leġiżlazzjoni effiċjenti, ġifieri nifmek imma rridu naraw jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea tistax verament twassal għal iktar effiċjenza u mhux iktar burokrazija. Aħna responsabbli għal regolamentazzjoni aħjar, ġifieri aħjar noqogħdu b'sebajnejn. Nużaw leġiżlazzjoni Ewropea biss jekk ikun hemm kwistjoni li ma tistax tiġi solvuta fuq livell ta' leġiżlazzjoni nazzjonali u jekk ikun hemm valur miżjud komunitarju U għalek dawn l-argumenti li rridu nivalutaw, kiku kenna suq integrat Ewropew għall-enerġija elettrika aħjar, iktar ma jkun hemm mobilità u iktar ikun hemm kompetizzjoni fuq is-suq Ewropew. Għalhekk irridu nqodob sebajnejn għaliex aħna rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità. Dan huwa kruċjali jekk irridu niżguraw il-fiduċja tal-ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi, is-Sinjura Pilar Ayuso. Grazzi, President, Kummissarju nominat. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għataħħa ċara, mandekx konflitt ta' interess, huma l-kumitat responsabli, imma t-naraw il-nis tal-xelluk li iktar moħħom jgħodu jamlu din il-loba politika u jivvintaw minn znidhom u għalhekk importanti nidentifikaw jekk hux kapaċi għal dan l-impik u għalhekk qegħdin hawn lejla fil-verità u għalhekk inwassal l mistoqsija li nixtieq inwassallek. Meta tqis l-esperjenza li għandek fir rigward il-forniment tal-gass, speċjalment l-effetti tal-gass fuq ċertu pajizi, kif ħassawar il-politika f'dan il-qasam fis snin li ġejjin, u x'miżuri taħseb li għandna bżonn fir rigward il-frontieri esterni tagħna u li ma rotot nistgħu nesploraw. Rotot ġodda. Grazzi, Sinjura. Jiena nixtieq li l-kurutur ta' nofsinhar South Stream ikun operattiv. Naħseb li dan ikun garanzija ċara li l-leġizlazzjoni komunitarja qed tiġi irrispettata. Jalla jiġri hekk imma rridu niżviluppaw il-korratur tan-nofsinhar inevitabli dan, irridu noħolqu inċentivi xirqa biex is-settur privat ikun jista' jibni dan il-kurutur li, jippermetti li jkollna sigurta tal-enerġija. Irridu interkonnessjonijiet ukoll tal-pajjiżi Baltiċi. Irridu fl flimkien l-enerġija mill-Baltiku l-enerġija mill-nofsinhar. Tiswa ħafna flus imma twassal sigurta tal-enerġija, ġiviri meħtieġa rridu nħeġġu l-użu lokali ta' enerġija u anke livell reġjonali. Dan importanti anke biex nixprunaw l-efficienza tal-enerġija. Biex nagħmlu dan irridu nixtru inqas nimportaw inqas u nużaw il-fornimenti tal-gas biex bekk ikonna l-possibiltajiet kollha sfruttati minna ħatana anke għall-LNG, il-gas naturali likwefat, anke għall-HMPs, dan importanti Hemm ħafna possibiltajiet li nistgħu nisfruttaw imma ma nistgħux niddependaw niddependu fuq prodott wieħed jew forniment wieħed tal-enerġija. Inkella nħabtu wiċċna ma' diffikultajiet. Naħtiġu nagħmlu stress test biex naraw kif ħanimxu l qoddim Naħtiġu wkoll nixprunaw il-kapaċità tagħna biex eh, ikonna seta ta' akwist. Sinjuri, Jekk il-kumpaniji Ewropej jistabilixxu pjattaformi għal xiri konġunt fir rigward il-qafas tal-WTO u regoli tal-kompetizzjoni, jiena nkun ċertament kuntent li nappoġġa tali deċiżjonijiet. L-Ewropa tista' tejjeb il-pożizzjoni tagħha fis-swieq internazzjonali b'mod sostanzjali. Grazzi, Sinjura Goteland. Grazzi. Sur Kalniete, inti tajt li ħatmexxi il-kwistjonijiet tal-klima u tal-enerġija fin-negozjati. Attenna l-anijiet tal-emissjonijiet ser tagħmel fuqhom. Immissa rridu nitkellmu fuq is-sigurtà tal-enerġija ser taħdem biex ikonna anijiet ambizzjużi u vinkolanti anke għal livell ta' stati membri biex ikun hemm użu iktar effettiv tal-enerġija u enerġija li tiġġedded. Inna niddiskutu kwistjonijiet marittimi wkoll. Inti ser taqbes għal progress ħat issielet bruħek u bġismek għal dawn l-anijiet għax fit weġibit tiegħek bil-miktub kont pjuttost passiv, inti għat li rridu wittu triq bħal Unjoni Ewropea, imma aħna rridu nibdew biex nwittu triq fuq livell individwali. Ħafna n-nisa Eh, fl-Europa huma kapital intellettwali u allura x'taħseb fuq dan? Kummissarju nominat. L-ewwel fuq il-politika marittima. Il-problema hija li rridu nstabilixxu x'emissjonijiet qed jiġu prodotti qabel ma nagħmlu limiti u ranijiet, er- bżonn li jkollna evidenza ċara L-Unjoni Ewropea li teħtieġ għandha eh, li teħtieġ huwa sistema intelligenti ta' monitoraġġ li tistabbilixxi li huma l-emissjonijiet kemm huma u jkollna traċċar aħjar tagħhom. Bekk nkun nistgħu nieħdu deċiżjoni taqlin. Imma fir-rigward it-trasport marittimu dan hija ta' tħassib dinji għaliex il-bastimenti ma jarfux frontieri vjaġġaw kullimkien madwar id-dinja irridu naħandu deċiżjonijiet li jaffetwaw il-livelli kollha ta' bastimenti skont il-livelli ta' tunnellaġġ tagħhom. Għanna l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali l-IMO li għanda l-għada l-waqt u naraw jekk ser tieħu deċiżjoni fuq livell internazzjonali. Jekk dan ma jsejħx nieħdu deċiżjoni fuq livell Ewropew għax fl-interess tagħna li l-flotot tagħna ta' bastimenti ikunu effiċenti fl-enerġija u ma jnixsux Fuq is-sigurtà tal-enerġija l-intenzjoni tiegħi hija li aħna rridu forniment sigur tal-enerġija u biex dan iseħħ irridu niżguraw li s-sittati membri jaħdmu f'dan ir-rigward. Għanna problema bħalissa minħabba l-avvenimenti li tiseħħu fl-Ukrajina u anke l kunflitt ġeopolitiku bejn l-Ukrajina u r-Russja. Hemm problemi wkoll f'dan ir-reġun, manke problemi fil-Mediterran jistgħu jkunu ta' problema u anke forsi fil-futur. U għalhekk irridu alternattiva fil-forniment tal-enerġija biex bekk l-istati membri jkunu jistgħu jgħinu lil xulxin meta jkunu fil-bżonn. Huwa vitali li jkollna forniment tal-enerġija sigur jekk rridu nkunu kompetittivi fuq livell dinji. Grazzi, grazzi President, Sur Kanjete, bħalma taf, bħalissa diskussjoni fuq it-taħid ta' deċiżjonijiet fuq tibdil fil-klima u l-enerġija kienu separati, kienu żewġ silos differenti. Il-politika tal-klima u l-enerġija kienet eh, kien hemm nuqqas tagħhom fil-livell Ewropew meta nħarsu lejn l-istampa in Iżda dawn irridu nindirizzawhom biex inwasslu kompetitività Ewropea. Irridu niżguraw li l-impriżi tagħna jkollhom aċċess għall enerġija li tkun favur l-ambjent. Issa f'din il-Kummissjoni ġdida għandek dan il-portafoll li torbod dawn iż-żewġ kompetenzi f'portafoll wieħed. Forsi tista' ttaffi daqsxejn il-problema. Rridu nkomplu x-xogħol tagħna nibdow b'Novembru meta tisawar il-Kummissjoni u inti diġà sħaqt l-importanza ta' tkabbir ekoloġiku u l-impigi ekoloġiċi. Walek nixtieq nistaqsik x'taħseb fuq dan Ser ikun il-passi li jmiss, il-kelima tiġi interrotta mill-President. Tista' twieġeb jekk fim xi ħaġa jgħid il-President. Skużani ma kellha interrompi biex inżommu mal-ħin. Iva fimtek. Grazzi, naħseb li l-iktar ħaġa importanti huwa li fl-Unjoni Ewropea ikonna ċertezza tal imuma regoli li ser jiġu applikati Bekk l-investituri ikunu jistaw jiżviluppaw it-teknoloġija industrijali biex jinvestu flus fi proġett irridu jkunu jafu minn qabel li huma regoli li ser jiġu applikati. Dan ifisser li Ġala darba l-pakket tal-2030 fil-Kunsill jiġi maqbul, irridu nibdow niżviluppaw bil-kollaborazzjoni tal-Parlament u jiena ħankun involut ħafna f'dan id-dialogu magħkom, irridu nisfasslu r-regoli kollha biex bekk naraw kif ħan nizviluppaw l-ITS, id-direttiva taqsim tal-sforzi li ma bidliet għandhom jiġu introdotti, fil-direttiva tal-efficienza tal-enerġija, kif nistabilixxu l-impenji tal-istati membri għall-enerġija li tiġġedded, kif nistabilixxu l livelli ġodda ta' governanza u sistemi ġodda ta' governanza biex bekk dal-waqt l-istati membri jkunu jafu li huma regoli li applikaw. Bekk nkunu nistaw naħdmu għal għanijiet tal-azzjoni tal-klima u l-enerġija b'mod strutturat hemm il-pakket ta' Juncker u jekk dan implementaw nkunu nistgħu nkunu fi triq tajba għall tkabbir ekoloġiku fl-Ewropa. Dawn ħajkun hemm opportunitajiet ta' investiment f'ħafna oqsma, effiċjenza ta' enerġija, l-enerġija li tiġġedded, imma anke fix-xogħol ta' interkonnessjonijiet. Ħajkun hemm ħafna proposti madwar il-mejda, u mbagħad tasal l-attività ekonomika u jwassal għad kabbir ekoloġiku. Għanna ħafna opportunitajiet jekk ikun rwol mexxej fil-teknoloġiji innovattivi, fl-industrija abużu bax tal-karbonju. Jekk dan ikun il-każ, eh, ħankunu fuq qudimnet fid-dinja, x'jekk aħna jkun rwol meċċej l-oħrajn iseguna. Dan mhux biss Pariġi, imma aħna rridu nkomplu niżviluppaw dejjem lil hinn minn hekk ukoll il-teknoloġiji ekoloġiċi. Grazzi. Regola demokratika li jkollu waqqafkom jekk il-ħin jiskorrilkom, jiddispjaċini. Issa Teresa Griffin. Thank you. Grazzi. Komissarju nominat. Minkejja li inti beħejt l-isma tijak fil-kumpanija ta' zejt dan l-axar, inti meċċejt dawk il-kumpanija, kont president tagħhom bnejt network u bnejt rabtiet b'saħħithom mal-industrija ta' zejt. Fid-dawl ta' dan, inti kif beħsibek tkun oġġettiv fir-rwol tijak vizavi l-industrija ta' zejt u t-tini net f'ħafna bnadi fl-Ewropa il-kontijiet tal-enerġija li dejjem jolew qed jagħmlu pressjoni kbira fuq dawk l-aktar foqra u vulnerabbli fis-soċjetà. Lebda ċittadin mandu jkun imġiel jażel bejn it-tisħin u l-ikel. Inti semmejt xi ħaġa ma xi proposti konkreti ħatati bħala kummissarji kummissarju ħalli tiġielet il-faqar tal-enerġija fl-aħħar net iċċara l-kummenti tiegħek meta inti qed li huwa diffiċli li jkun hemm dibattitu bejn mara u raġel u semmejt il-superjorità intellettwali tal-irġiel. Grazzi, kellem ma jinqata' mikrofonu Kummissarju nominat. Yeah. I have no problems of debating with women, you have... Jena mandiġ problema diskuti man nisa dan rajtu l-lum għar nofsenar dak kien żball jena għamil fl-moddi għamil fl u tlab skuza għalih imma kifet tara bqajtu tinsistu dwaru. Dwar mistoqsija tijak, dejjem kont indipendenti matul ħajti. Jiena kont is-sit tal l-iktar isma famużi fl-istorja Ewropea ċkejkna ma famużi u f'dawk kizmin, da kizmin, jina jiena kont parti mill-grupp ta' tkabbir ħadrani. Huwa kien favur l-enerġija ħadranija. Dik kienet il-pożizzjoni tiegħi kont qed niġġielet għal għanijiet ambizjużi tal-klima u kont qed nappoġġa l-enerġija ħadranija. Għamiltu fl-modi ħanamlu fil-ġejjien m'hemmx konflitt ta' interess jekk ikun hemm xi konflitt għandna l-kodiċi ta' kondotta tal-kummissarji u dak jispjega it-triq li għandna nsegwu jinħan segwija jekk hemm bżonn. Imbagħad il-konsumaturi vulnerabbli mistoqsija importanti immens saru sforzi sabiex toħroġ definizzjoni komuni u approċċ komuni id-diskussjoni bħalissa. X'tip ta' approċċ irid ikonna fil-politika tal-enerġija jew inkella fih dan linji ta' politika differenti? Fiħdan il-politika tal-enerġija, l-aqwa approċ huwa li konna meters intelligenti biex ikun hemm prezzijiet aħjar, binjiet aħjar, il-tisħin ma jiswix daqshekk flus, u kol priorità sabiex l-istati membri jappoġġaw lil dawk is-setturi fejn hemm persuni vulnerabli ħalli l binjieti ikollhom iktar effiċenza u jiswew inqas. Iżda dejjem jkun hemm parti mill-popolazzjoni illi tgħaddi minn problemi u rridu nappoġġawha. Mistoqsija so importanti dik li għamilt li inti u ma rridux ninsew dan il-punt. Signora Grostet. Merci beaucoup. Grazie. Jena Mara, u għet najt li l-President Juncker kellu raġun li jafdalek dan il-portafol għalix il-sujġet tafu kompletament Jiena napprezza ħafna il-ton sot tijak li juri determinazzjoni li għandek li tikkonvinċina u taħdem fl-imkien magħna u fil-smiħ li kena qabel qatt mhux dejjem kena l-opportunità li naraw xi ħadd kompetenti kif intinti. Għalek, sur kommissarju nominat f'ekonomija li tu il użu bax ta' karbonju, il-proċess ta' bitu ħazna ta' CO2 għandu rwol importanti. Sfortunatament fl-ulju tal-2014 il-Komissjoni Ewropea deċidiet li tal-loka bliss 300 miljon euro għal eh, dan il-proġett tal-bitu ħzin tal-karbonju. Umbat fuq l-enerġijiet li ġeddu inti għat ma tkellimt dwar il-ħazna tal-enerġija li hija tant importanti u l-President interromp il-kellima. Euh, Let's, uh, I think that the problem of... Uh, Nemmen l-problema ta' CCS hija importanti għaliex il-karbonju ħajkun preżenti fit-taħlita Ewropea għal bosta snin fuq medda medja ta' żmien il-karbonju ħanaraw li huwa jkun importanti fit-taħlita. Il-karbonju flimkien ma lignajt. U meta nużaw dawn ir-riżorsi autoktoni irridu niżviluppaw l ħazna u l-qabda tal-karbonju. U minnu illi għadna marra ma wasalniex għas stadju ta' swieq li f'dawk il-programmi. Mis-sitt programmi erba fallew, imma għadba tnejn hemm erba illi għad għandhom possibilità illi jaslu fis-suq għatem proġetti oħrajn li huma appoġġati mill-programm e jaren 300 Huwa veru wkoll li hemm stati membri illi jaqblu u jappoġġaw dan il-proġett. Mod partikolari ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit jgħat jappoġġa dawn il-proġetti u dawn se jkunu fuq linja ta' qoddim se jgħatuna teknoloġija li se tintuża mill-Ewropa għalli kiena nimpenja ruħi li nappoġġa dawn il-proġetti, li nappoġġa riċerka u l-iżvilupp dawn il-proġetti u li nimmobilizza l-finanzi għaliex naħseb illi il karboni huwa importanti fuq il-ħżin, il dan huwa importanti ħafna li il-batteriji jiswew ħafna flus, ma tantxhom effiċjenti, imma tiġu żviluppati proġetti għal ħazna permezz tal-batteriji huwa importanti għaliex dawn jista' jkunu utli għal tisħin f'komunitajiet, eċċetera. U għanna inkomplu naħsbu iktar dwar dan. Pero teknoloġija għadha mhijiex l establish biex tipoġġa fis-suq. Ja. Kollega Ġolajnen. Mistoqsija politika personali minnati inti fost okkazjonijiet qed illi tkun neutrali dwar risorsi tal-enerġija, fracking, il-faham, impjanti tal-enerġija u kol, forsi dan jagħmel sens bħala kummissarju, imma kummissarju għal bidla fil-klima, le, mhux hekk nistgħu nimxu l-qoddim għandek konflitt politiku bejn ir wol tiegħek bħala Kummissarju tal-Enerġija u ir wol bħala Kummissarju għal bidla fil-klima. Imbagħad mistoqsija personali, semmejt il-kodiċi ta' kondotta u ġala darba wieħed irid ikun indipendenti personalment u anke familtek huwa minnu li ħuk ta' rispett għandu isma fl-industrija ta' żejt u jekk dan huwa l-każ taħat eh, istaqsi li Sur Junker biex ineħħilek il-portafol kummissarju nominat ek joġbok biex twieġeb. Sulajnen. Meta jiena tkellimt dwar l-enerġija autoktona u l-fracking Jiena qed li l-obbligu tiegħi huwa li nisalvagwardja s-sikurezza nukleari u niżgura l-aqwa standards ta' sikurezza mill-enerġija nukleari. Fracking hija alternattiva tal-Istati Membri l-Kummissjoni għamlet rakkomandazzjonijiet u jekk hemm bżonn aħna nistabilixxu regoli differenti jekk hemm bżonn. Dejjem. Dwar il-konflitt ta' interess tiegħi ħankun trasparenti jekk jiena niġi approvat pala komissarju ħataraw li laqat kolla li ħajkolli mal-kumpaniji dejjem ħajġu publikati fuq l-internet u ħatkunu tafu minn qed nintaqa' u għaliex ħankun trasparenti. Ettilkom dak li għettilkom jina beħħejt l-isma anka jekk ma kienx hemm konflitt ta' interess qabel, għaliex ettilkom xtib ta' kumpanija kienet waħda loġistika ta' ħażna. La jien, la l-mara tiegħi la tfal tiegħi lanqas jiena manna lebda sem f'xi kumpanija u jiena ħanaħdem għall-interessi tal-Ewropej ħan iżviluppa enerġija safja. Fil-kas tal-karbonju, jiena mħasseb għaliex hemm pajjiżi bħal Polonja li għandhom problema reali. Jiena irrid niżviluppa is-CCS, il-ħażna tal-karbonju u l-bit tal-karbonju biex huma jżommu l-karbonju u l-impjanti tal-enerġija tagħhom jużaw il-karbonju u bekk ħannu nappoġġa l-iktar teknoloġiji effiċenti tal-enerġija għaliex it-taħlita enerġetika mhux ħanibdluha mill-lum il-karbonju ħajkun importanti immens fuq periodu medju ta' żmien fil-ġejjeni iva l-enerġija li tiġġedded, l-enerġija safja, imma fadlinna ħafna x'naqtfu biex naslu sem. U dan it-tant ħanaddi leġislazzjoni ħalli niggarantixxi li jkun hemm l ogħla standards Grazzi. Il-kollega Herbert Royle l-aħħar kellim. Kontrarjament għall-impressjoni pubblika, jider illi dak li għanna għawnek mux qed jirrappreżenta l-industrija globali ta' żejt qegħdin nitkellmu dwar kumpanija 50 impjegat l-ebda problema ta' xejn. Iżda bi raġun u b'mod ġust l-isma tiegħu il-mara tiegħu u ukoll ma kellix għalfejn. Imma hekk sar qed issemmu nanniet, kunjati, aħwa tar rispett, żejt kollu sejjed xi mistoqsijiet qed tinna x'tista' tagħmel bil-politika tal-klima. Kif ħadd iżgura prezzijiet tajbin, kompetittività u politika tal-klima fl-istess waqt, il-Kummissarju x'jista' jagħmel biex jiġġieled it-teddida tal-gass li qed jinqata min-naħa tar-Russja. Grazzi, Surrojl. L-ewwel nett. L-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek. Saru stress test importanti fl-Unjoni Ewropea f'dan is-sajf wara l-kriżi mal-Ukrajna biex naraw kif nistgħu inkampaw jekk jagħti il-każ illi jitwafqu il-flussi tal-gass mir-Russja. Dawk kienu importanti għaliex urew l kooperazzjoni reġjonali, il-flussi riversibbli, tal-provista tal-enerġija. tal provvista tal enerġija juruna li għanna, għanna problema. Irridu diversifikaw il-provista tagħna, irridu il-korritur tagħna ħat isfel, irridu niżviluppaw facilitajiet aħjar għal gas naturali, u rridu niżguraw sigurtà tal-enerġija. Iżda biex l-enerġija tagħna tkun kompetittiva, irridu nagħmlu xi ħaġa, irridu nagħtuhom allowances blaħlas, naturalment, imma hemm bżonn ta' suq intern li jaħdem ħarir. Suq intern li jaħdem tajjeb huwa suq li huwa ħiles mill-kompetizzjoni u jekk aħna rridu niddiversifikaw is-sorsi ta' forniment tagħna, rridu nkun aktar effiċenti fl-enerġija u jkollna sigurtà aħjar tal-enerġija jiena żgur l-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa teknoloġiji ġodda, tista' tiżviluppa il-CCS e u teknoloġiji ta' CCS ħan izviluppaw enerġija li tiġġedded ġdida apparti dawk li għanna bħalissa ħan kunu kompetittivi. L-iżvilupp ekonomiku u l-bidla fil-klima jimxu id-fit, it-kabbir ħadrani u opportunità eccellenti għall-industriji tal unjoni Ewropea. Grazzi, kummissarju nominat, għat-weġibit Temmejna il-parti ta' mistoqsijiet u tweġibiet fi smieħ tagħna. Issa nibdew bistqarrija ta' jelu fil-qosor minn għandek kummissarju nominat. Grazzi ta' sew, President. Grazzi lil membri kollha tal-Parlament Ewropew li taw semhom għal dan ismieħ. Jiena grat ta' sew il-mistoqsijiet tagħkom bla ebda eċċezzjoni jiena mill-tlalmu tiegħi biex nwieġeb kemm jista' jkun għal dak li staqsejtuni. Ma nistax jiena nħoss l-entużjażmu ir-rieda sabiex inwetta r-riżultati fuq dak li ġie fdat lili mill-Kummissarju President Juncker. Jina nemmen li aħna nistaw nkunu mexxejja fil-tkabbir ħadrani, fl-enerġija li tiġġedded u dan nistaw namluħ bil niżviluppaw l-industrija tagħna fl-Ewropa. Billi nsibu f'tejmet kummerċali aħna nistaw niżviluppaw industrija Ewropea. Jina nemmen li bħala Ewropej nistaw niżviluppaw netwerks tal-enerġija u grids li huma interkonnessi kollha kemm huma wkoll li joħolqu suq intern trasparenti. Hekk ħan iprova u ħan istinka sabiex nikseb. Flimkien mal-Viċi President għal kompetittività Olimpijki ħajġi żgurat li jkun hemm koordinazzjoni mal-kummissarji l-oħra iżda l qabel kollox, senjuri Jiena nittama nkun nista' nserraħ fuq il-Parlament Ewropew. Dejjem ħankun lest naħdem magħkom jiena kont membru tal-Parlament għal 13 sena naf xriet il-Parlament meta jien kont membru tal-Parlament u jekk intom taf dawni jiena hekk ħanamel. Vizavi intom dejjem ħankun disponibbli, li tkun trasparenti, li tinżomkom marfin. Ħaġa għandha tkun reċiproka. Irrid nimpenja ruħi għal evalwazzjoni tampat tal-proposti kollha u biex dan namlu b'mod serju u rigorus. Biex dan iżir irridu naraw l-impatti ambientali, soċjali u ekonomiċi, l-konsultazzjoni ma' ċittadini għandha tkun għaddej għal-ħin kollu, għandha tkun fundamentali għal-ħidmietna. Il-Parlament jien irridu involut bisħieħ fit-fassil tal-proposta tal-Komissjoni diġa mill-bidunet irdu naħdmu id fit biex insibu il-kompromess importanti li neħtieġu ħalli nindirizzaw l-sfidi komplikati li għanna irdu nkunu fitmun fil-bidla tal-klima, irdu nitkellmu bleħen wieħed fis-samis tal-klima, irdu ninnegozjaw bleħen wieħed meta aħna nixtru il-karburant, irridu nuru l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa aktar mit-total tagħha kollu kemmu aktar minn 28 stat membru meta tingħaqad. Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kumitat għall-Ambjent, intom il-kol familjari għanna personal eccellenti fl-Unjoni Ewropea, l-aħjar imħuħ fid-dinja jaħdmu għall-Unjoni Ewropea irridu nxamru l-kmiem, nibdew naħdmu mod koordinat, naf li hemm min għandu xi dubji dwar il-għaqda ta' dawn iż-żewġ portafolli, imma lija din hija opportunità għaliex diġà mill-bidunet ikonna inizjattivi bilanċati, inizjattivi ambizjużi dejjem għandhom ikunu ambizjużi. Jekk naħdmu flimkien aħna ħan niksbu riżultati Dak li huma l-akbar problem li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea, il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni jistħoq ilhom ambjent li jkun imżewwa, diversifikat, ma jistħoq ilhomx katastrofi kkawżati mill-bidla fil-klima, imma għandna persuni qiegħda fl ewropa eluf ta' persuni qiegħda u bekk irridu niġġeneraw l-impiega għanna 25 miljun persuna qiegħda u biex dan isir irridu u biex ikun hemm tkabbir irridu nieħdu miżuri apposta u bilanċ diffiċli. Diffiċli nsibu, imma jiena ħan nimpenja ruħi hawnhekk quddiemkom nixtieq nikseb riżultati blajnuna tagħkom u l-kooperazzjoni tagħna l-kol għal darbohra jekk taf dawni jiena ħankun disponibbli u jiġri xiġri jiena grat għal kull min attenda u ħasem f'dan ismiħ. Grazzi tassew. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner. Grazie tassew, Kommissarju nominat. Għadna fil-ħin kollegi għandi xi tarif naddilkom. Il-kollega tiegħi la vija jekk tippermettuli informazzjoni għal kumitat MV l-ewwel qabel kollox, grazzi. Grazzi Jersey. Anka jien minna ħati xtaqt nrotħaj l-membri kollha tal-Parlament Ewropew u l-Kummissarju nominat għal mistoqsijiet u t-tweġibiet li jena taw. Nixtieq ngħid lill koordinaturi tal-Kumitat Envi laqa tagħna għall-evalwazzjoni konġunta ħassir mill-10 sal-11 nofs għada filgħodu u mill-11 nofs sal nofsija ħajkonna il-laqa konġunta tal-koordinaturi tal-Kumitat Envi u Industrija u għall-Industrija ħalli naslu għal riżultati tana dwar ismieħ. Informazzjoni għal kumitat itre laqa' tal-koordinaturi tafu sew meti imma ismieħ li jmiss fissi għaw nofs. Iktar ħaġa importanti aħna Nirringrazzjaw immens l-opinjoni pubblika Ewropea li qed issegwina fuq l-internet fuq is-sajt tal-Parlament Ewropew u l-koll kemm intom li intom preżenti illum kif ukoll il-Kummissarju nominat. Nroddilkom il-ħajja.